Ma stawx namlu test jek ma tafsux bottuna. Too much noise. U għaw istorb. parti de Mumbai, Okay, technicians, can you turn up my mic so that we have a ghetto blaster across the committee, please? Tistaw tollu forse il-volum tal-mikrofonu tijaj, ħalli jismani kulħadd. Okay. We now have 40 cards. Issa għanna 40 il-kard u għet jivvotaw 32. Jistaw daw li podġew il-kard posta jivvotaw. Sur Blum naf li tijak għadha ma waslitx. Okay, can I just, for, the, for those that might be confused, I'm... Għal dawk li forsi ma konfuzi, nittama li poġġejtu l-kart posta u li jaffastu l-botuna sabiex kunu ċerti li l-magna qed taħdem. Sissa daħlu l-kart 41 qed jaħdem il-mikrofonu. Is this one any better? Issa ħjar. Sorry about that. Niskuża ruħi tajt il-President. Right, can you hear on that one? oh, great. <laughs> right. Sorry, please. Erba u erba minnkom podġaw il-kart posta, imma erba u tletin biss għafsu l bottuna L-axra li mafsux il bottuna jek irrobkom għafsu, test vote. 45 cards, ooh, 42 votes, 43 votes. 43 votes. 44 hemm xi ħadd li ma ħax il-buttuna. Taj iżejjed, ma nafx minn minn hawn ieqes nistgħu nibdew. We are voting on the... Uh, Nivvotaw fuq il-rapport Swinburne fuq Dark Bulls. Kompromess 8 xakka daw favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 62 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess i dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Compromise J. Compromise J. Yeah. Dawk favur kontra astenzjonijiet jaddi. Emenda sebajna u favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda 78 u favur kontra astenzjoniet ma taddix. Emenda 79 u favur kontra astenzjoniet taddi. 80 jaqan għaddu għal kompromess ke favur kontra astenzjoniet jaddi. Kompromess L, dawk favor. Kompromess L, dawk favor. Kontra sanzjoniet jaddi. Kompromess M, favur. Kontra astensjonijiet taddi. Kompromess Z, dawk Favor. Kontra astensjonijiet jaddi kompromess n favur kontra astenzjoniet jaddi kompromess o favur Anzi, vot maqsum. Level party. Ma nafx għax għedni nivvotaw ta' president L-ewel parti ta' kompromess soda favur kontra astenzjonijiet taddi. It-tieni parti dok favur kontra astenzjonijiet naħseb li għadda u xek. Nan il-każ ngħaddu għal kompromess 123 Men Pascal Canfan dok favur kontra għas-sanzjonijiet naħseb li għadda menda 124 u favur kontra għas-sanzjonijiet taddi. 125 favur kontra għas-sanzjonijiet taddi. 126 favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess P dawk favur kontra astenzjonijiet jaddi. Kompromess Q, dawk favur, kontra, astenzjonijiet jaddi. Kompromess R, dawk favur, kontra, astenzjonijiet jaddi. Emenda 140 dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Aħjar verifikaw fuq 140. Has everybody voted?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 għadda nerġaw nifverifika fuq 141. That was that was tied. I think we had a bit of Naħseb kien hemm nafas il-bottuna kmin wisq. Għax fad ma konċat li għalaq il-votazzjoni, nivverifikaw fuq 141.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 142 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 143 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 144 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess S dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda wet 150 favur kontra astensjonijiet, ma taddix. Niverifikaw jekk tridu fuq 151 votazzjoni miftuħa. Everybody's voted. Vota kulħadd ma taddix. 16 favor 29 kontra. Emenda 166 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Naħseb għan verifika fuq 166. Right, vote's closed. Votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 152, dak favur, kontra, astenzjoniet taddi. Kompromess T, dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 156 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 157 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess U għandkom raġun, test oriġinali, paragrafu 19, dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess U, dawk favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda 164 favur. u għadda. u għadda, emenda 164 favur kontra astenzjonijiet taddi. What's the problem? Xini problema? Oh, I see. Uh, amendment 165. Amenda 165, għak favor kontra astenzjonijiet. Ma naħsibx li għaddit ma nivverifikaw. and that is reject. Ma taddix. Test oriġinali ta' paragrafu 24 a favur kontra astenzjoniet taddi. Test oriġinali paragrafu 22 a favur kontra astenzjoniet taddi. Kom... Niverifikaw iva. Test oriġinali paragrafu 22. Okay, hands were a bit astray there. Well, no, we, they've asked for a check. I've opened the vote. And I was right, it is carried. Compromise V in two parts. Compromise V, l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet naħseb għaddejt imma niverifikaw. Second part. Tieni parti since everybody voted? Vota kulħadd? Tajb wis. Għaddit. Kompromess W u dak favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 175 favur kontra astensjonijiet taddi. 177 favur kontra astenzjoniet taddi. Test oriġinali paragrafu 27 favur kontra astenzjoniet taddi. 178 favur kontra astenzjoniet taddi. Kompromess xe lawk favur kontra astenzjoniet taddi. 183 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Has everybody voted? Okay. And that is carried. Għaddit. Pro kompromess waj dawk favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 190 b'emenda oreali fej iżżid il-klim were appropriate sabiex inkopru il-situazzjoni tal-corporates jekk għaw xaħat ħadd jistaqsi għalfejn dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 191 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Niverifikaw fuq 191. We are for. Has everybody voted? Vota kolħat, votazzjoni maluqa. U taddi. Emenda 192 daw favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda wieħed dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda tnej dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda tlieta dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda erba dak favur kontra astenzjoniet ma taddix. Manda ħamsa favur kontra astenzjoniet ma taddix. Kompromess A dawk favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda 13 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Emenda 14 favur kontra astenzjoniet Naħseb maddiċ, emenda 15 favur kontra astenzjonijiet ma taddiċ, emenda 16 favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess B favur kontra astenzjonijiet taddi. Menda 19 nistaw nżidu l-ewwel parti taħħa ma' kompromess B. Dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Emenda 30. I was going to 30. What?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 taddi. Emenda 30 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess ċe favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 20 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess de favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 32 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess E favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenderbajn favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 40 favur kontra astensjonijiet taddi. Ma nafx effett najdu n'irbajn ta' kompromess effett favur kontra stenzjonijiet taddi. l ewel parti ta' kompromos F favur kontra stenzjonijiet jaddi. Tieni parti favur kontra Nifverifikaw fuq tieni parti ta' kompromess F. Has everybody voted? Vota kulħadd? Votazzjoni maluqa. Ta' d tini parti. Naddu issa għal emenda 47, dawk favur. Kontra, astensjonijiet, naħseb li għaddiet, emenda 48 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 49 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix Kompromess ġe favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 54 favur kontra astenzjoniet. Niverifikaw? Tajjeb wis, għaddit. ċi sinjali eh, li konfondewni fan għara. Emenda 56 favur kontra astenzjoniet għaddit. 57 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Vot fuq it-test kif emendat mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 43 favur, żewġ astensjonijiet. Congratulations. Proset. Le rapporter. voting list? Can you clear that? Yeah. Right. Okay, we'll move straight on. We are now on to agenda item four. Nadu al punt ħimis, il-punt 14. Signori, jek joġobkom, sen komplu. Emenda numru 2, dawk favur Iva, dan huwa rapport kaza, dak favur, kol, dak kolla favur l-emenda 2 kontra. Kulħadd jaf fejn qegħdin qed nivvotaw fuq ir-rapport kaza, emenda numru 2, dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, l-emenda 3 dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, emenda 4 dak favur, Okay, there is an oral amendment. emenda orali, l-emenda erba mill-grupp tal-ħodor biex imbidlu il-kelma tax u oġġezzjoni. Ebda emenda orali hekk issa qed nivvotaw fuq l-emenda numru 4 kif kienet fit-test oriġinali dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda numru 1 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 5 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 6 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Nivvotaw fuq it-test kollu kemmu kif ġie emendat vot elettroniku. għadda u l-vot fuq il-rezoluzzjoni leġislattiva ċatiħor 40 favur, 2 kontra, nifirħu l-sur kaza. Ek issa naddu għal punt li mis, il-punt 15, nivotaw fuq il-rapport ta' Sirpa Pitikainen. Is-Sinjura Pitikainen tixtieq titkellem. Eżis kollegi, jiena nixtieq nġbet l-attenzjoni tagħkom għall-emenda numru 9, emenda orali mill-grupp tal-PPE Fit-tieni parti tal-vot maqsum fejn hemm il kliem if appropriate. Jiena rrit niġbet l-attenzjoni tagħkom illi eh, fir-rigward tal-FTTs din hija l-emenda orali li qed tiġi proposta mill-PPE. Iva, eh, meta naslu għalli għajdinna, emenda numru 1 favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 3 nivvotaw favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda tlieta dak favur kontra stensjonijiet għaddiet, emenda erba dak favur kontra stensjonijiet naħseb illi din għaddit ukoll nivverifikaw jekk tixtiequ. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet ukoll. Naddu għal test oriġinali paragrafu wieħed dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda numru 5 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 6 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 7 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 8 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-test oriġinali dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa naslu għal l-emenda numru 9. fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa fit-tielet parti em emenda orali mill-PPE biex inżidu il-klim jekk xira if appropriate. Kulħadd jaqbel? Tajjeb, issa nivvotaw fuq din il-parti b'din l-emenda orali. Dak favur, kontra, astensjonijiet. Aħjar niverifikaw tajt il-President. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa u dik għaddiet ukoll. L-emenda numru 10 dak favur. L-emenda 10 dak favur kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda 11 dak favur kontra stensjonijiet għaddiet. Paragrafu 1 punt numru 4 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet Emenda 12 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Punt numru 5 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 1, punt 6, dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Punt Kompromess A, dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 15, dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 16 hija koperta wkoll u għalhekk issa nivvotaw fuq it-test kif ġie emendat. 35 favur, 5 kontra, astjenew 5. Nifirħu l-Sinjura Pitikajnen. Okay, colleagues, we've got a we've got a little bit of decide. Kollegi, rridu niddeċidu fuq xi ħaġa qabel ma naddu għal votazzjoni. Mela kif eh, żgur irċevejtu bl-email, Aħna kellna talba mill-President tal komitat tal-Olimpik illi eh, kienet tinkludi eh, l-abbozza l-opinjoni tagħhom li għadhom ma votawx fuqha fil-Kumitat tagħhom stess, ġifiri tal-Olimpiki u staqsewni jekk eh, aħna nistawx nivvotaw fuqa, hawnhekk u ovvjament jiena rrid li taqblu intom biex tivvotaw fuqa din l-opinjoni. Għaliex huma għadhom ma vvotawx. Għalek, skont il-proċedura jiena nistaqsikom jekk intom tixtiqux illi tivvotaw fuq uh, dak li hemm fil-opinjoni tal-Komitat tal-Impjeg dejjem ovvjament illi dak tivvotaw biss fuq uh, dawk il-parti, anzi dawk il-partijiet illi jaqblu ma dawk illi nappoġġaw aħna illi ikunu inklużi fil-rapport Eh, fil-rapport finali jena għattilom illi sanajt eh, sansaqsin li l-kom l-ewel għalix jena um, skont il-proċeduri aħna ma nistawx nivotaw fuq xaħġa li mux diġa votaw fuqa huma l-ewel. Jena lesta illi nisma dak li għandu xijajt il-rapporter, waħna nistaw nintroduċuhom dan permezz ta' emenda orali. Erlauben Sie mir bitte. Signor President, permetti li jek joġbok li nagħmel tliet kummenti fil-qosor minkejja l fatt li li naf li mhuwiex u li huwa impossibbli li nagħmlu votazzjoni fuq hekk, però jiena nixtieq nikkummenta fuq il-kontenut fil-fatt. Jiena nixtieq fil-qosor ngħidilkom kif jiena rċivejt il-lista ta' votazzjoni minħabba li jiena naħseb illi Hemm xi ftit kollegi mhux hawnhekk f'dan il-kumitat iżda fil-kumitat ta' itri u regi għandhom xi ftit illużjonijiet u jiena nikkummenta dwar dan. L-itre dal-għodu vvota dwar dan ir-rapport dal-għodu kien hemm numru ta' emendi u jiena jkolli ngħidilkom li kieku kont ngħid le minħabba li kollox sar malajr ħafna u ma kellniex l-opportunità illi fil-fatt aħna nanalizzaw dawn il-kwistjonijiet bir-reqqa u jiena nixtieq illi fil-fatt fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm pożizzjoni konsistenti tal-Parlament Ewropew dwar dan il-sess suġġett aħna wkoll jekk ikonna proposta ħafna iktar b'saħħitha jkollna pożizzjoni għan negozjati ħafna ħjar. Aħna bħalissa manna lebda pożizzjoni ta' negozjati, l-għanna waħda tajba laqas waħda ħażina, aħna maħniex ħan negozjaw dak illi nistaw namlu u għalli nibatu dan is sinjal politiku b'saħħtu kemm jista' jkun minħabba illi aħna qegħdin eh, ikollna ħajkonna konsultazzjoni, anzi dan inqas minn konsultazzjoni dak li kellna aħna permezz tal- Eh, ta' dan is-servizz aħna kellna il-possibilità li nistabilixxu l-pożizzjoni tagħna u kellna biss konsultazzjonijiet, però ma kellniex iċ-ċans ta' negozjati. Il-Kummissjoni eh, resqed bażi legali u aħna qasbis ikollna konsultati, il-Kunsill qal fuq bażi volontarja li jixtieq li jkollu l-opinjoni tal-Parlament u aħna fl-ewwel votazzjoni ħan votaw fuq il-fatt li nixtiequ nbidlu din il-bażi legali, però aħna wkoll xorta waħda nibqgħu eh, xorta waħda nafu li kollox f'idejn il-Kunsill jibqa' eh, aħna nafu li huma jieħdu l-opinjoni tagħna imma mbagħad daqshekk nittispiċċa hemm ġifieri jekk aħna verament nixtiequ illi ninfluenzaw is-sitwazzjoni rridu nibatu dan il-messaġġ politiku b'saħħtu kemm jista' jkun. Jiena naħseb illi din id-data hija daqsxejn ta' kompromess bejnietna. Però jiena nixtieq eh, insemmi xi ftit kollegi wkoll f'din il-kamra illi qed iżommu id-data ta' 218. Però mhux tajjeb li jkollna maġġoranza żgħira il-Kunsill u l-Kommissjoni nistgħu influenzaw verament jekk aħna jkollna maġġoranza ċara, ġifieri dwar id-data tas sena 2018 jiena kieku nixtieq li kellna data oħra, però hemm bżonn li niftemu bejnietna. Issa t-tieni ħaġa jiena naħseb illi dan ir-regolament eh, m'għandux ikun interpretat isu xi eh, regolament tal mirid kollu regali, iżda hemm ċertu emendi li hemm bżonn illi aħna naturġunijiet raġunijiet tagħna. Għalfejn aħna qegħdin nivvotaw kontrihom bħal pereżempju li ċertu reġuni irridu jkunu appoġġjati xorta waħda anka fil-perspettivi finanzjarji tal-perjodu li jmiss. U t-tielet kumment fil-fatt li jiena nixtieq ngħaddi huwa illi jekk aħna ħanibdew niġġieldu kontra il-Kunsill Kummissjoni, naturalment jien ħankun fuq id-dimnet, però rridu jkollna raġun, rridu nagħmlu negozjati bis-sens. il konsil irrid jiddeċidi b'maġġoranza kwalifikata. Issa jekk jagħmel dan, il-Kummissjoni tista' tgħid aħna nistgħu nirturaw din il-proposta u uh, nresqu oħra. Iżda jekk ikun hemm vot favur ma jkun hemm l-ebda bidla u għadin raġuni l-Kummissjoni rridu natuha l-opportunità illi huma jkun jistgħu jibdlu ċertu affarijiet u ma jitilfux ir-reputazzjoni u kredibilità tagħhom minħabba li bil-mod kif in-sitwazzjoni bħalissa xejn ma bidda. Naturalment dawk illi ma jixtiequ ibidlu xejn jaqblu dwar id-data tas-sena 2014 u tiqafem iżda l-oħrajn li ma jaqblux iridu jaħsbu iktar fuq livell politiku. Din hija dan huwa l parri li nixtieq nagħti jien. Ġifieri rridu nibgħatu dan il-messaġġ politiku ċar ħafna minħabba illi aħna kieku nixtiequ negozjaw iżda m'għandniex pożizzjoni ta' negozjati. Ningrazzjak. Right, we still haven't solved the problem of what we're doing. Aħna ma solvejniex il-problema. Inti sa toġġezzjona, tistaqsi il-President, il-Viċi President edha toġġezzjona jekk tippermetti li jena naħseb illi dan eh, għajem preċedent u joħloq preċedent illi eh, jekk dak il-komitat ikun għadu maħax pozizjoni għalek aħna ma nistax nivotaw jina noġġezzjona fuq il-proċedura u uh, minħabba l-preċedent. Jiena għalhekk għatilkom milli aħna nistgħu nqissu l dina bħala emenda u għalhekk maħna nista' nagħmlu dan mela tajjeb wis. Xejn iktar xejn anqasru langen. Iva, jiena nixtieq nitkellem fissam il-partit tal-IPP fil fatt nixtieq illi nagħti raġun il-Viċi President u l-President illi aħna ma nistawx nitvotaw fuq proposti li ma kienux deċiżi diġa fil-fatt. Aħna fl-emendi tal-Likons aħna diġa u rejna x'numa l-alternattivi kollha u fil-votazzjoni li jiena parteċipajt fija dal-ħodu fl-itre tant għamilnija tard li kważi laqas biskiet ikkonsidrata kif suppost. U eh, aħna qegħdin nitkellmu fuq pożizzjoni tagħna fuq regolament tal-Kunsill eh, Kommissjoni, Kummissjoni. Aħna rridu nieħdu azzjoni fil-ħin. Inkella jekk noqogħdu nitkellmu wara jew nitkellmu tard twis eh, ma jkollna l-ebda influenza ta' xejn. Eh, il-test ta', ta dak li qed nifuta' fuq urċivejn dal-ħodu, dal-ħodu fit-tard kien votat dan kollu fl-itrew jiena naħseb illi anke meta r-rapporter ressa emenda orali għal data ġifieri għas-sena 2018 aħna kellna u kol emenda orali li tresqet fil-fat għas-sena 2020 u anka kienem kollegi oħra rresqu din l-istess emenda. U aħna issa rridu naraw jekk nistgħux nippermettu illi l-emenda orali tas-sur Rabkajn aħna xan aċċettawha ġifieri tas-sena 2018 u aħna xan votaw fuq għal-ewwel. U jekk ikun hekk aħna ħajkollha maġġoranza ħafna iktar ċara u jiena nixtieq illi partit tiegħi aħna favur id-data 2018, skużawni, minħabba li s-sur għal Munja wara illi sar, saret analizi eh, ekonomika u xjentifika aħna rajna wkoll illi waslu għal din id-data u aħna għal din raġuni ma nistgħux naħsbu nimmaġinaw li nistgħu naċċettaw data oħra. Issa jekk eh, din ma tkunx aċċettata minħabba Eh, jekk intom tasbu li tistgħu taċċettawha nista' nagħmel proċedur nmexxi malajr iktar proċedura bil-miktub, però jekk le jiena lest li nirtira eh, din il-proposta l-sena Jiena qed nara illi eh, għaw uh, minnu hekk u jridu komplu bil-votazzjoni. Melissa inkomplu bil-votazzjoni u l-ewwel emenda orali mir-rapporter fuq il-premessa numru wieħed ta' favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 67 daw favur kontra astensjonijiet maddeċ. Itre 68 daw favur kontra astensjonijiet maddeċ. Itre 69 daw favur kontra astensjonijiet deċ. Emenda 56 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 57 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 58 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ niverifikaw tajt il-President imma rajt ħafna idejn mollijin meta kontra. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. U iva fil-fatt kelli raġun m'għaddiċ. Dik kienet l-emenda 58, dik kienet l-istess bħal 59 u anzi, issa ngħaddu għall-emenda 59 naħseb tajt il-President Le, dik ġi tirtirata. Emenda 60 daw favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Emenda 7 da favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. it-tre 14 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ it-tre 15 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 63 dawk favur da 63 dawk favur kontra astensjonijiet naħseb illi maddeċ imma ħjar niverifikaw. Kolħat vota votazzjoni maluqa. Ma deċ. Emenda 62 dawk favur kontra astensjonijiet naħseb ma deċ imma għal darboħra niverifikaw tajt il-President. Stennew, kjoġobkom, għataw minn għadu għet jivvota, votazzjoni setala, votazzjoni maluqa. Għaddit. Għaddit. Importanti naraw ir-riżultati tal-vot. It was, it was 22. Kienem 22 favur u 21 kontra. Nerġaw nivvotaw? Naħseb illi kienem min ma Kien Kienaw żewġ persuni fil-kamra li ma vvotawx. Jiena għattilkom biex eh, tfittxu tafsu l-buttuna mal mal-ajr, jekk ma toqodux attenti eh, il-problema tal-grupp mbagħad jekk eh, ma tivvotawx. U issa naddu għal itre 87 dak favur kontra astensjonijiet ma ditx. Reġi 24 dak favur kontra astensjonijiet ma ditx. Emenda 65 dak favur kontra astensjonijiet ma maddeċ. Emenda 66 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 9 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit Emenda 69 Emenda 69 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. Itre design dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. Reġi 26 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 10 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. il ija jaqa ħanaraw sa safejn itre 80, anzi 18, mis, itre 18 favur kontra astensjonijiet maddeċ, itre 100 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 73 ġiet irtirata, emenda 74 dawk favur kontra astensjonijiet. Naħseb illi din għaddiet imma ħja niverifikaw. hang on. Kulħadd ivvota. Għaw tlieta minn nies illi ma votawx u l-votazzjoni se tagħlaq. Mela 28 kontra u 16 favur. Xi darba l-Viċi President se temm minni tajt il-President. hawnhekk hawn miktub illi issa taqa' it-tre satax. Skużawni tajt il-President, qed nitfixkel issa. Emenda 11 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Niverifikaw you Two of you have. Għaw tnejn minn nis li għadhom ma votaw, xiva waħda minnkom votat, issa għaw persuna zejda fil-PPE mela xaħat joħroġ il-karta tal-vot, tajab wis għaddit. Emenda. Amendment 11 is carried, so. L-emenda 11 għaddit u koll, issa naddu għal 19.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 kontra astensjonijiet maddiċ. Itre 21 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Itre 105 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 76 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Itre 22 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 77 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 54 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 55 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Amendment 79. L-emenda 79 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 80 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 24 itre dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Reġi 29 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Itre 25 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 78 dawk favur kontra Jimportan verifikaw tajt il-President uh, fuq il-emenda 78. There's two more to vote. Jon osnejn oħra biex jivvotaw, persun oħra tivvota tajjeb wis kurħat irnexxi li jafas il-buttuna u din maddiċ. Amendment 81, all those... L-emenda 81 dawk favur, Emenda 81 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 82 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Itre tmenja dawk favur kontra Sur Langen, title president jekk joġbok tista' tmexxi l-grupp tiegħek? we, we are on itri, itri. Wasanna itre tminja. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda tmenin dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Reġi Wieħed favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 12 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 13 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 14 ġiet irtirata, reġi 2 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 16 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 15 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-bqija jaqaw sal-emenda 19. L-emenda 19 nivvotaw dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 20 ġiet irtirata, 21 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 22 dak favur kontra astensjonijiet għaddit it-tre kompromess numru 5 dak favur kontra astensjonijiet ma Uh, eh, it-tre 33 dak favur kontra astensjonijiet ma It-tre 3 dak favur kontra astensjonijiet ma Reġi erba dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. Reġi sitta dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Reġi seba dawk favur. Reġi seba. dawk favur kontra astensjonijiet naħseb li maddeċ imma ħjar niċċekjaw. Do you open going to go. Right, three. Three more to vote. Jonqos li toħra jivvotaw. Setala il-votazzjoni, votazzjoni maluqa u maddeċ. Satax favur u 19 kontra. Jiġifieri xi ħadd li kien se jvota u ma votax fil-ħin għamel differenza. Issa premessa numru 3 mir rapporter dak favur kontra astensjonijiet għaddit. B'ija jaqa sa 26, l-emenda 26 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 27 ġiet tirata itra itre 44 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ, reġi 9 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ, reġi 10 dawk fa... Stennow, reġi 10 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, Fi ħafna kullur interessanti din il-lista tal-vot illum. L-emenda 46 Itre 46. Għandek xi problema? Le, tajja wiz. Mela, wasanna itre 46 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 29 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 30 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 31 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet it ħamsin dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Reġi 13 dawk favur kontra astensjonijiet naħseb li maddiċ ħjar niċċekjaw. This is Reggie 13. Qed nivvotaw fuq Reggie 13. Has everybody voted? Kulħadd tivvota? Nejn oħra jridu jivvotaw. Votazzjoni se tagħlaq. Maddiċ. L-emenda 32 daw kolla favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 34 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 35 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Is-sanaddu immedjatament tal-emenda 38. Dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Reġi 16 dak favur kontra astenzjonijiet. Aħjar nċekjaw għaddi, reġi 16. għanna membru tal-IPP zejiet mill-lider, tajjeb issa, maddiċ. Reġi 17, dawk favur, kontra astenzjonijiet, naħseb li dik maddiċ. Issa ngħaddu għall-emenda tlieta dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal-emenda erba minnata rapporter dawk favur. Edha fuq paġna 22 fil-fatt, emenda erba minnata rapporter dawk favur kontra stanzjoniet għaddiet. Emenda ħamsa favur kontra astenzjoniet għaddiet. Fejja għawek bil-blu, Naddu l-emenda 42 dok favur kontra astenzjonijiet. Għattiet, emenda 20 il-Komitat Reġi dok favur kontra Iva, dik ma diċ farida għalek kienet bil-blu l-oħra.

emenda orali li jimmandix fil-fat. Mandekx xalfejn li kollok minħabba li aħna fuq l-emenda orali ta' qabel fuq l-emenda numru 3 fil-fat tiċċat deċidejna ġifiri memx xalfejn jiena nagħmel emenda orali ġrida. Nivotaw kif kien issuġġerixxa l-kollega Klute. Ġifiri ħan votaw fuq l-emenda oriġinali mingħajr l emendo orari. Kieġobkom dawk favur kontra stanzjonijiet għaddit. Reġi 19 dok favur kontra astenzjonijiet matiċ. Itre 10 dok favur kontra astenzjonijiet matiċ. 49 favur kontra astenzjonijiet matiċ. Numru 50 favur kontra astenzjonijiet astenzjoniet maddiċ, numru 51 dawk favur kontra astenzjoniet maddiċ. 52 dawk favur kontra astenzjoniet għaddiet. 53 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Itre 65 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet matiċ, itre 28 dawk favur kontra astenzjonijiet matiċ. Naddu issa vot elettroniku fuq it test kif emendat. Kulħadd ivvota votazzjoni s-samaluqa Kulħadd ivvota tajjeb ħafna 32 favor, 8 kontra 5 l-astazzjoni. Rridu nivvotaw ukoll fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi b'mod elettroniku ġifieri issa nerġgħu nivvotaw. Votazzjoni miftuħa. fu riżoluzzjoni kollha kemm min. Naf li ma midix fuq il-lista tal-votazzjoni tagħkom, però ħanivvota fuq il teskif kif emendat, fadal tnejn jew wieħed biex jivvota votazzjoni magħluqa. 32 favur 8 kontra 4 stanzjonijiet. Rabka kjoġbok. Signor President, jena nishti illi nitlobkom sabiex aħna meċxija tal-gruppi qabel il-votazzjoni fil-plenarja nkunu nistow Eh, inneħħu dawn l-nuqqas ta' dawn l-inkonsistenzi żgħar, dawn l-iżbalji żgħar ħalli bekk ma nispiċċawx b'dawn l-ammont ta' emendi kollha min-naħa tal-ittre. Irridu naraw illi sa meta naslu għall plenarja aħna nistgħu nagħmlu għadin bejnietna bejn il-partiti li fil-fatt inneħu dawn l-irregolaritajiet u dan ix-xogħol nistgħu nagħmluh bejnietna, però jekk jogħġbok niżlu fil-minuti dan il-punt. Ningrazzjak. We've got three more items on the agenda, so don't... Għatfadlinna tlet punt fuq l-agenda tagħna ġifri kieġobkom titilqux minn minissa. going to have a two-minute break whilst we work. Għan għadu pawza ta' zewċ minuti, għalli naraw eżattament issa kif għan nimxu minn issa l-għobdi. Okay, everybody, if we could resume seats. iġobkom nkomplu. Right, we have we have three items on the agenda for Għatfad l-inna tlet punti fuq l-agenda tagħna u nittama li għal-jom għanna rapporters prezenti nibdew bil- bil-punt numru 8 ġviri bejħ bil nieqes ċerti aspetti ta' swaps bil tajna dempjens tal-kreditu. Umbat nieħdu il-punt dwar l-aġenziji li gredaw il-kreditu perspettivi futuri li kena nieħdu dal ħodu Naddu għal rapporter għall ewwel skambju ta' opinjonijiet fuq short selling u ċertu aspetti ta' swaps ta' credit defaults Jekk joġobkom poġġi bil-qiegħda x'issa nibdew niddiskutu dan il-punt leġislattiv jekk għandkom xi tgħidu xi tparlaw bejnietkom kieġobkom oħorġu barra minn il kamra Ringrazzjakom. L-ewwel skambju ta' opinjonijiet fuq dan il-suġġett u jiena kelli l-opportunità l-privileġġ li nkun rapporter għal dan il-Parlament l ewwel nett skużawni illi ma kellix il-ħin illi intikom dokument bil-miktub li jippreżenta il-pożizzjoni li se nispjegalkom dwarha issa il-kalendarju li aħna għażilna huwa qasir ħafna ħafna pressjoni ta' żmien għaliex dan huwa regolament illi għandu eh, jidħol fis-seħħ malajr u aħna xtaqna illi minn dak li ħareġ mill-diskussjoni ma' Shadow Rapporters illi konna kalendarju li jaqbel ma' dak tal-Kunsill sabiex kunu nistaw konna liktar skambji intelligenti u li jagħtu l-aħjar riżultati possibbli. Għalhekk jiena ma kellix il-ħin biex natikom l-ewwel dokument u eh, kunu għafu illi il-kalendarju il kalendarju illi eh, se semmilkom jina rapport se jkun lest madwar 22-23 eh, ta' novembri ġifri fil-15 li ġejjin. Biex infakkarkom xiftit il-kontest tal-proposta leġislativa tal-Kommissjoni eh, li ħarġet 9 settembru hemm żewġ kien hemm żewġ ondati ta' reazzjonijiet politiċi u mir-regolaturi fuq il-kwistjoni ta' short selling l-ewwel waħda ta' Settembru tal-2008 fejn ċertu regolaturi l-IMF, il-Baffin, eccetera, u l-autoritajiet ta' sbiq finanzjarji ħadu deċiżjoni ta' proibizjoni temporanja uh, fuq ħafna isħma. Mbagħad fazi eh, fażi oħra fuq il-CDS sovrani Eh, fir-rebbija tal-2010 għandhom tiftakru kien hemm il-kwistjoni u l-problema tad debitu eh, Greku kien hemm ta' reazzjonijiet, reazzjonijiet politiċi u anke minnaħa ta' regolaturi li jiddeċidew li jipprojbixxu il- eh, short selling. Umbat fil 2008 u fil-rebbija tal-2010 rajna illi hemm bżonn ta' kontest Ewropew biex nevitaw distorsjonijiet fil-kompetizzjoni u li nevitaw il-miżuri li jittieħdu fil-sistat membru wieħed ma jistax ikunu li għaliex l-oħrajn ma jsegwux u ma rridux li konna su Ewropew li kun frammentat it-tieni lezzjoni li aħna eh, tallimna minn dawn iż-żewġ esperjenzi, minn dawn iż-żewġ eh, żminijiet li hemm bżonn ta' iktar trasparenza li xtiftakru li fir-rebbija tal-2010 kien hemm bżonn ta' bosta ġimgħat Eh, sabiex ir-regolaturi tagħna jifmu eżattament x'kien qed isir bil-dejn sovran ta' ħafna stati membri Ewropej kulħadd wasal għal konklużjoni li kien hemm bżonn ta' reġim komuni iktar trasparenti sabiex ikunu nistgħu naraw b'mod iktar ċar fejn qegħdin ir-riski. U dak wassal il kummissjoni fil-15 ta' Settembru biex tippreżenta abbozz ta' regolament li jkopri għat ta' soġġettina mhux se noqgħod nitkellem fuqhom il kol imma hemm tliet elementi prinċipali iktar trasparenza b'żewġ sistemi biex niżguraw li jkun hemm il-trasparenza, il-marking u il- u notification thresholds. It-tieni pilastru uh, Eh, eh, tal-Kommissjoni illa ridet eh, tkun taf eżattament x'un jiġri fin-naked short selling il-xerreja jkun jafu eżattament fejnom il-titli li huma jistaw jużaw xumbat kien hemm ħafna problema ta' konsinna wara wkoll. Umbat it-tielet element kif kont qed ngħid fil-bidu hija kwistjoni ta' lesma' u r rabta bejn ir-regolaturi nazzjonali u dak Ewropej. Fuq dawn it-tlet punti ewlenin, naħseb illi bħala rapporter proposta tal-Kummissjoni uh, timxi fid direzzjoni tajba tagħti tiqat ta' tweġibiet li jina nqis li huma interessanti u għalhekk bħala rapporter jiena nżid żewġ elementi illi mhumiex indirizzati mod dirett mill-Kummissjoni Eh, aħna eh, se naslu biex niprojbixxu naked short selling, se ngħidilkom x'inhi differenza hemm il-proibizzjoni mbagħad il-proposta li qed tiġi proposta mill-Kummissjoni u l-kwistjoni ta' ta' CDS fejn il-Kummissjoni mhix qed tipproponi proibizzjoni tagħhom u jiena se nippreżentalkom Eh, l-argumenti għaj kif għamilt mal-shadow rapporters li jina l maħħom biex nara eżattament eh, l-uncovered CDS jidru li li huma importanti f'dan l-istadju mela l-ewwel element essenzjali it-trasparenza l-approċ ġenerali tal-Kommissjoni jiena naqbel miegħu hemm żewġ mekkaniżmi li huma komplementari ġifiri il-marking fuq il flus kollu kemmu l-idea ġenerali tal-Kummissjoni hija li aħna niżguraw eh, li ir-regolatur ikun jaf eżattament il-fluss tal- ehm, tal-flows of short selling li permettu l regolaturi jkun jaf eżattament x'inhu għaddej. bat għandna sistema ta' notifika li hija utli ħafna fiha żewġ limiti minn banda hija sistema ta' notifika se sir darba kuljum biss, jiġifieri ikonna l-informazzjoni darba kuljum xi kun għaddej l-bqija tal-ġurnata ma, ma, ma nafux, jekk ma jkunx hemm il-walking, u mbagħad elementi ieħor ta' din l-istess sistema ta' notifika hija li hemm limiti u jekk eh, dak kollha li qegħdin eh, fis-suq u jaqgħu taħt il- il dan il-limitu ma jkollhomx għalfejn jinformaw ir-regolatur għal daqsant ma jkollniex informazzjoni dwar il-livell ta' riskju li jkun ittieħed il-livell ta' intervent fuq is-suq għalix ikunu taħt il-limitu li l-in minnu ikun bżon li tinata din l-informazzjoni ġifiri jem dawn iż-żewġ proċeduri li ħasbet fjom il-Kommissjoni. L-argumenti illi Eh, ġew żviluppati fi rigward tal-kwistjoni tal-mocking huwa l-ispejjeż naħseb illi rridu nagħtu kasu u għallek jina niproponi illi ma ngħidux li se nimponu il mocking fil-boros kollha, pereżempju tliet xhur wara illi jidħol fis seħħ regolament imma nistgħu nżommu din il-proposta tal mocking u ninkluduha fl-aġġornament tal-infrastrutturi uh, informatiċi li jintużaw sabiex hekk aħna innaqsu l-ispejjeż żejda li huma marbutin mal mocking Um, eh, ovvjament l-ispejjeż involuti li wieħed jinkludi dan il mocking imbagħad il ngħidu għandkom sena, sentejn, tliet snin biex titkellmu tinkorporaw din id-dispożizzjoni meta intom tkunu qegħdin tarġornaw l-infrastruttura tagħkom, din l-infrastruttura informatika. Uh, sabiex imbagħad hekk l-ispejjeż jonqsu ħafna Punt eh, ieħor huwa il-Corporate CDS wa dak li kont qed nitkellem fuq fir rigward ta' trasparenza mhux qed nitkellmu dwar l-isħma u sovereign CDS jiena naqbel illi eh, dan ikun hekk minnu imma eh, għakondizjoni li il-regolatur ikun jista' kollu informazzjoni dwar CDS corporate għaliex il-potenz l-interventi potenzjali fuq is-su u eh, illi dan jista' l-affarijiet jistgħu jkunu manipolati u x'inhu riskju għall-ekonomija reali jekk ikun hemm manipulazzjonijiet potenzjali fuq is-CDS corporate se jkun hemm żieda tal-prezz tas CDS li wassal imbagħad għal żieda tar-rata tal-interessi fuq il-dejn tal-kumpanija jiġifieri l prezz li huma jiffinanzjaw ruhom bih u mbagħad l-investiment se jiswa iktar flus lill kumpaniji li mhijiex eh, neċessarjament xi ħaġa tajba għall attività tagħhom stess u għall-impjiegi għallek irridu nżomu għajnejna fuq dak li qed issir fuq is-suq ta' cds corporate biex nevitaw dan l-effett li jista' jkun negattiv. Tieni element essenzjali huwa il-kwistjoni ta' il naked short selling u l-proibizzjoni tiegħu. Ix-short selling mhuwiex daqshekk problema, imma in-naked short selling huwa il-forma l-iktar spekulattiva u dan ma jagħti xejn partikolari fl-ekonomija reali, ma jġib xejn pożittiv li suq finanzjarju imma jġib miegħu ħafna riski għalhekk irridu naraw x'inhuma il-perikli u x'inhuma il-vantaġġi jekk aħna eh, nżommuh in-naked short selling jew xuħ. U jiena kieku naħseb illi aħjar illi jkun hemm proibizzjoni ta' naked short selling għaliex il-vantaġġ ta' din it-teknika meta wieħed ikun jaf illi short selling mhux mill minn din il-proibizzjoni maħniex qegħdin ngħidu illi se nbidlu il-prassi tas-suq b'mod eh, serju imma għal daqstant allura forsi aħjar proibizzjoni elementi ħor tal- eh, tal-element tal-rapport tal-Kommissjoni na illum memx sanzjonijiet armonizzati fuq livell Ewropew u naħseb illi hemm bżonn illi eh, ikunem hemm sistema ta' sanzjonijiet kif qed tipproponi l-Kummissjoni, ġifiri sanzjonijiet finanzjari u obbligu illi eh, ikunem hemm dawn il-buy-in procedures, mhux se noqgħod nidħol f'ħafna dettalji imma jiena naqbel illi dawn huma sistemi ta' sanzjonijiet li qed tipproponi il-Kummissjoni l-Istati Uniti anki jekk mhux il-għan tagħna li nagħmlu bil-fors kif jagħmlu l-Istati Uniti eh, qed jużawha din is-sistema u minn meta bdew jużaw fl-2008 raw illi il-problemi eh, naqsu ħafna u għaldaqstant nistaw nitalmu minnu. Issa dwar kwestjoni tal-Sovereign CDS u l-Uncovered CDS il-Kummissjoni mhix qed tipproponi li jkun hemm proibizzjoni fuqhom għall-istess raġuni illi jiena nipproponi illi eh, eh, jiena nissuġġerixxi illi nipprojbixxuhom dawn il-Sovereign CDS u l-Uncovered CDS għaliex l-istati eh, għandhom bżonn ta' ħafna flus għandhom bżonn li jkunu finanzjati il-CDS huwa mod għaliex jekk wieħed iżid il-prezz ta' CDS dan iwassal bil-fors għal zida fl-ispejjeż fil-prezz tal-interessi għall-istati membri konċernati u jiena ma narax xi ġustifika eh, li attur finanzjarju li ma jkollux isħma fi stat partikolari li jixtri eh, polza fuq dawn l-isħma Issa jew wieħed jħossib jew ikollu dan ir-riskju u għal daqstant istanti tixtri l-CDS jew inkella ma jkollokx din il-polza ma jkollokx xejn illi tħarsek allora minn riskju ta' ta' falliment tal-pajis min se jgħid illi dan eh, jippermettilna illi inkopru riskju, riskju mhux tal-pajjiżi imma tal-kumpaniji f'dan il-pajjiżi minna naħseb illi hemm mekkaniżmi u għodot finanzjarji oħrajn. Hawnhekk hawn eh, tkellimna ħafna dwar l-innovazzjoni finanzjarja. Iva, jista' jkun hemm innovazzjoni finanzjarja, però illi ma ssirx permezz ta' xiri ta' CDS. CDS eh, sovrani għandhom l-ispeċifiċità illi meta jinxtraw Eh, ħafna persuni mill-li jixtruhom dawn iżidu l-prezzijiet u mbagħad il- l-istat ikollu eh, rata ta' interessi biex jifinanzja li l nifsu eh, ħafna iktar oli għalek biex aħna inkopru u niproteġu li nafusna mir riskju ta' falliment ta' stat membru partikolari biex inħarsu l-nafusna minn anki minn riski oħrajn irridu illi dawn l-atturi fis-suq ta' dan is-suq hemm għodot oħrajn finanzjarji illi nistaw nużaw. Għalhekk jiena kieku bħala rapporter ngħid illi aħjar illi kunem proibizzjoni ta' l-uncovered CDS. Unbat dwar l-esma, jina naħseb illi l-punt ta' bilanċ, il-bilanċ li nstab mill-Kummissjoni fil-proposta taħħa bejn l-autoritajiet nazjonali u l-esma, li illi huwa bilanċ tajjeb il-parlament il dejjem xta' u dan hemm il-possibilità li l-esma tikkoordina li tajt l-aħħar kelma hi uh, eh, li eh, tara tagħmel sorveljanza fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali biex ikun hemm armonizzazzjoni nazzjonali jekk ikun hemm bżonn imma hemm ukoll il-possibilità li stat membru jagħmel iktar minn dak se jipproponi regolament fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn li nħallu wkoll rispett għall prinċipju ta' sussidjarjetà li jmur ikun iktar ambizzjuż eh, għal min jixtieq ikun iktar ambizzjuż mir-regolament. L-aħħar parti ta' dan it-test fuq l-ezma jena naqbel miegħu peress li għandha bżonn ħafna eh, l-appoġġ tagħna li xnafu li fil-Kunsill ħafna stati jixtiequ illi iddajfu il-punti ewlenin ta' dan ir-regolament u naħseb li aħna bħala Parlament skont id-deċiżjonijiet li aħna diġà ħadna fuq testi oħrajn għandna r responsabilta illi inżommu sot Eh, qabel ma nibdew il-negozjati mal-Kunsill li se jibdew b'mod formali f'Diċembru jew inkella f'Jannar u frar. Nirringrazzjakom ħafna. Issa nistenna xandom eh, xi jgħidu il-shadow rapporters li diġà għajt magħhom b'mod bilaterali u nittama li aħna jkollna kollaborazzjoni produttiva kif kellna fuq dossiers oħrajn. Very much. Uh, I'll now turn to the shadows. So... Ndura shadow rapporters mill-PPL l-ewwel nibdew b'Markus. Grazzi ħafna, Signor President. L-għannet jina nishtiq ringrazzi ħafna li rapporter li mill-ewwel qabad il-kuntatti ma' shadow rapporters u kol profaj diskuti ma' shadow rapporters dwar dan is-suġġett biex iċċara l-affarijiet jiena nittamel dan it-tip ta' komparazzjoni fil-fatt. Jibqa' jinżamm sal-konklużjoni ta' dan ir-rapport. Jiena nixtieq nagħmel kumment ukoll li jiena diġa ressaqt dan il-punt fuq kull suġġett li huwa marbut ma' dan. Għandna bżonnu dan kollu l-ewwel net ġrat xi ħaġa fissu illi ċertu prodotti daqshekk li qed joħolqulna dawn il-problemi, però fl-aħħar mill-aħħar min għandu bżonnhom dawn il-prodotti. Issa, id-definizzjoni ta' short selling huwa li wieħed fil-fatt jixtri xi ħaġa sabiex ikun jista ipoġġi għad dispożizzjoni xi ħaġa li m'għandux u mbagħad jerġa' jbiħha. Għal din raġuni l-mistoqsija li rridu nsaqsu lil nfusna palma kien saqsa Bertolt Brecht ġifiri xinu għal gbar problema li wieħed waqaf bank jew inkella li fil-fatt jisraq bank. Jiena naħseb li dan huwa suġġett li rridu nżommu f'maħna. U r-rapporter fil-fatt saqsa xi ftit mistoqsijiet li huma importanti ħafna jiena m'għandix opinjoni finali dwarhom, però jekk kienet ħarsa lil fatt li l-Kummissjoni issa għamlet marking u mbagħad m'għandha xejn ippjanat b'dan il-marking u l-rapporter qal li l-isma jistgħu jkunu introdotti sabiex ikunu kontrollati wkoll l-ispejjeż u mbagħad dan kollu għalli ma għan qed isir u li ma valur miżjud jista' joffri dan kollu. U l-informazzjoni li qed tiġi min-naħa tal-Kummissjoni li tkun għad dispożizzjoni tagħna u hekk iridu nsaqsu Li nafusna jekk għandix bżonna din l-informazzjoni fil-fatt. U għawek għanna u koll kustjoni oħra. Ġifiri jekk wieħed jagħmel xi ħaġa fuq naħa fuq naħa tagħmel xi ħaġa wkoll sabiex tikkompensa fuq in-naħa l-oħra. U il-Kummissjoni qiegħda tagħmel dak kollu illi suppost isir, però qed jagħmel qed u ukoll dak kollu li ma jkollux bżonn iktar eh, affarijiet żejda bħal pereżempju l-marking. U aħna għalhekk irridu nsaqsu lil nfusna jekk għandix bżonnu dawn l-affarijiet kollha jew le. għadni m'għandix opinjoni ħarja, però naħseb li dija mistoqsija interessanti ħafna rridu nsaqsu lil nfusna u jekk aħna verament niddeċidu li nintroduċu dan il-marking irridu naraw x'ħajġri mbagħad b'din l-informazzjoni minħabba li aħna rridu nkunu nafu biċ-ċert x'ħanamlu b'din l-informazzjoni. Jiena naħseb li għal darba rridu nerġurnalizzaw bir-raqqa fl-imkien dawn il-punti. Issa, nafu u koll aħna ma kenniex bizzejjed dettalji preċiżi u uh, rridu naraw li ma valur aħna raġonevoli nistaw fil-fatt uh, nistabilixxu fuq xiex nistaw um, nibbażaw. U dawn il-limiti aħna rridu fil-fat naraw li għanna nimmarkawhom l-ewwel qabel kollox anke f'dan ir-regolament. Jista' jkun forsi soluzzjoni dan minħabba dan il-marking li huwa propost. Issa dwar dawn il-limiti kif aħna nistgħu fil-fatt nistabilixxuhom jekk għandix verament bżonnhom mbagħad ir-rapporter ma tkellimx fuq is-suġġett illi aħna naħsbu li huwa importanti x'ngħidu fuq dawk transazzjonijiet li jsiru f'ġurnata li jkunu konklusi f'ġurnata waħda. U mbagħad għandna dan il-kunċett ukoll li forsi ma jkunx konklusi ġurnata iżda f'perjodu qasir ta' żmien. Jekk dan huwiex ħaj kun esklużi jew le. U eh, dal-affarijiet qed jimxu f'mod eh, tajb rridu naralizzaw aħna anka il-punt ta' l-assigurazzjoni. L-assigurazzjoni anka fil-kas ta' ċertu eh, tal-investiment tal-istat stess u anka Nipruvaw noqogħdu lura mill-ispekulazzjoni fuq dawn il-bonds tal-gvern. U naraw li ma punti fil-fat aħna fil-fat nistaw u anka nafu fuq li tlieta fil-fat li regola dawn il-bonds u Għanna u koll il-kwestjoni li kienet diskussa u koll fl-ħar summit li kellna. U dan il-bira kena kwestjoni u koll nitkelmu mal mesċej tal-Eurogroup ma Sur Juncker. Mbagħad għandna l-mistoqsija u koll pjuttost importanti jiġifieri xinejdu dwar ir-rwol tal-eżma vis-a-vis l-awtoritajiet nazzjonali. Tagħmel sens f'dan il-każ li nimponu ċertu projbizzjonijiet u mbagħad nispiċċaw f'suq frammentat fil-fpiċċa jew nkella eh, nħallu l-offert kif huma l-Kummissjoni qalet li tista' timmaġina żewġ xenarji fil-fatt waħna jiena iktar struttura ċentrali jiena naħseb illi għandna noqogħdu attenti jekk aħna nispiċċaw b'suq, eh, maqsum felf biċċa aħna rridu wkoll narraw x'awtorità u x'kompetenzi għandhom l-awtoritajiet nazzjonali viżavi l-ezma ġifieri rridu dawk li jixtiequ s-sistema ħafna iktar ċentrali, jixtiequ li l-esma jkollha aktar kompetenzi u inqas lill awtoritajiet nazzjonali u dawk li għandhom eh, jħobbu iktar struttura federali jixtiequ bil-kontra jiena naħseb li rapporter fil-fatt verament ressaq timetable serja ħafna u qed jurina illi u ma jixtieqx li l-Kunsil fil-fatt jaqbad joħroġ pożizzjoni qabel ma aħna noħorġu bil-pożizzjoni tagħna. Inti ottimist ħafna. Ma din hija xi ħaġa oħra ma tantx għandha x'taqsam dak li qed ngħid hawnhekk u rridu naraw illi meta l-Kunsill toħroġ pożizzjoni komuni aħna naraw illi aħna mbagħad qasbiss ikollna influenza fuq il ma jkollniex pożizzjoni. Ma din raġuni importanti ħafna iva illi aħna nkun nistgħu nipparteċipaw minn qabel mal-Kunsill jieħdu deċiżjoni u aħna hemm bżonn illi nadottaw pożizzjoni ċara aħna fisem il partiti pipir nixtiequ namlu da kollu li nistgħu ħalli nżommu din it-timetable li kienet proposta ħalli nippruvaw aħna nkunu nistgħu fil-fatt noħorġu kontrapożizzjoni għal dik li ħajħorġ il-Kunsill mbagħad iktar quddiem grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Robert. Euh, merci, President. Grazzi. Għal dan li għu l skambju ta' opinjonijiet jena nishtiq nirringrazzja l Pascal Confant għal mod kif u um, ħadem fuq dan il-dokument um, wara li smajtu nista' ngħid illi jiena naqbel miegħu. Marcus Fairberg għadu kif uh, għamel xi mistoqsijiet interessanti ħafna kienu rilevanti ħafna li nkunu nafu jekk l-ekonomija reali għandix bżon dawn l-istrumenti kollha illi aħna qed niddiskutuhom hawnhekk. Marcus qal illi għanna niprovaw malar kem jista' jkun illi nieħdu uh, pożizzjoni Ewropea bħala parla, skużawni, uh, komuni bħala parlament biex uh, eh, jena, uh, biex ma, ma jaddix minn fuq naqisu bulldozer il-Konsil imma naħseb illi dwar dan ma tantx hemm periklu għaliex fil-bidu ta' sena d-dieħla il-Konsil ikun diġà wasal għal pożizzjoni komuni minn dak li smajt jien minnaħa tal-gruppi tal-ħidma tal-Konsil huwa probabbilment bħas-soltu li se jiġri. Għaliex, għaliex eh, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar affarijiet fejn hemm ħafna flus uh, eh, x'jistgħu x'wieħed jista' jigwadanja u anke x'jitlef u l-kriżi eh, finanzjarja u rrit li dawn l-istrumenti sbieħ dawn it-tekniċi kollha l-bejħ. jistaw joħolqu sitwazzjonijiet ta' tensjoni fis-suq eh, u jistaw jikkawżaw fallimenti jew kważi din hija xi ħaġa li hija dokumentata b'mod ċar mill-rapport li ħareġ mill-Kungress tal-Istati Uniti dwar il-falliment ta' Lehman Brothers u kważi fallimenti ta' oħrajn kien f'dawk il-każijiet kien kważi e, e, esklusivament il-naked short selling li ġabu markub tiegħhom lil dawn l-istituzzjonijiet e, il su tal-prodotti derivati mhuwiex suq trasparenti u tajt trasparenti dan is-suq il-Kummissjoni bħal ma tagħmel spiss eh, naqra l-affarijiet għan eh, eh, studji li juru il-proibizjoni ta' naked short selling kemm jekk dan isir fil għal CDS sovrani u strumenti oħrajn itoħlo iktar problemi milli in, eh, solvi. u fl-ispiegazzjoni ta' raġunijiet tagħha qalet li l-Kummissjoni kienet stednet grupp ta' esperti, l-grupp ESME, li fl-opinjoni tal-Kummissjoni kien grupp indipendenti illi kellu jatija pariri u din hija il-problema il problema b'dawk illi jgħinu lill kummissjoni biex eh, tfassal il-proposti jew l-abbozzi ta' direttivi jew ta' regolamenti kif inhu l-każ hawnhekk. Jiena għandi lista ta' dawn l-esperti jekk kim sejħan dipendenti hemm 20 u l-koll kemm huma jiġu mill-qasam industrijali. M'hemmx wieħed minnhom li huwa akademiku jew minn band oħra. Kollha huma dawk illi jiddefendu b'mod aħrax il-negozju, il-negozju li ġeneraw dawn il-prodotti. U eh, eh, din kienet l-inizjattiva tal-Kommissarju Barnier li talab l dawn is-servizzi eh, biex fil ġejjini jieħdu pariri minn gruppi li ma jkunux esklusivament mamula minn rappreżentanti tal-suq u tal-industrija. Mela, x'inhi il problema Il-problema hija li eh, CDS eh, huma ma tip ta' assikurazzjoni, imma assikurazzjoni naqra speċifika għaliex għax dawk illi joħorġu polza ta' assigurazzjoni ta' dan it-tip mhumiex obbligati illi ikunu koperti x-xerrej ta' swap mhuwiex eh, espost għal xi riskju fil-fatt CDS u huma propju bħal eh, eh, riskju spekulattiv. U aħna rajna fil-eqel tal-kriżi finanzjarja uh, internazzjonali ammonti stratosferiċi Eh, paragonabli mal-GDP dinji u l-att ta' kontratti rappresentati u kol kien jirrappresenta 10 darbit telf illi kienu suppost qed kopru ġifiri CDS eh, immultiplika għal 10 darbit b'mod artifiċjali il riskju reali u hekk ħolloq eh, dan il-mostru ta' dan it-tip ta' eh, assigurazzjonijiet. Nala eh, billi nikwota minn kittib Ingliż. Jekk joġobkom ilbsu il-headphones jekk intom ma tifmux bl-Ingliż il-lingwa ta' Shakespeare. Nikwota. Jina ma nistax nifhem għalfejn għadna qed nippermettu il-credit credit default uh, swaps mingħajr ma jkun hemm is-sigurtà il-xiri ta' Naked CDS ifisser li tieħu assigurazzjoni fuq bonds mingħajr ma jkollok il-proprjetà ta' dawn il-bonds. Din hija dan huwa riskju spekulattiv u memx ebda beneficju la soċjali waqas ekonomiku b'mod partikolari għaliex in naked CDS huma parti kbira ta' tranzazzjonijiet kollha ta' CDS u għalhekk l-argument favur il-proibizzjoni tagħhom hija eh, huwa qawwi daqs dak li wieħed jipprojbixxi eh, illi wieħed jisraq bank. Eh, il-problema hija li inti Eh, tista tassigura biss dak illi inti sit tiegħu. L-assigurazzjoni mhijiex l logħba tal-azzart imma hija maħsuba sabiex ix-xerrej b'xi mod innaqqas ir-riski li jkun esposta jom. Dan l-awtur li għadni kif kwotajt eh, mill-kidba tiegħu huwa wieħed mill-kommentaturi l-iktar rispettati tal-Financial Times, Wolfgang Muncher. Stajt eh, inkompli Eh, naqra mill-kidba tiegħu. Ma niqafaw, jiena naħseb illi hemm bżonn illi naħsbu fuq kemm hemm bżonna din il-leġislazzjoni. Fl-opinjoni tiegħi huwa ċar li ċerti prassi tas-suq eh, ma nistgħux niddefenduhom. U hawnhekk jiena qed nitkellem dwar dak illi aħna nsejħulu il-naked short selling Jiena ma naf ebda settur ekonomiku ieħor fejn inti tista tbieħ xi ħaġa li fil-fatt inti m'intix sida. Eh, jiena jina immur imbieħ per eżempju id-dar jew il-karozza tal-president tal-komitat tagħna naħseb insipruħ il-ħabs. U eh, dan se għajdunna illi minn eh, min irid jiddefendi dan il-kunċett għajdunna li dan huwa tajjeb għal likwidità tas-suq, imma jiena ma nemminx li dan huwa minnu. Aħna rajna wara il-kriżi internazzjonali illi eh, għadna għaddejjin minna li jekk se jkun hemm nuqqas ta' likwidità u jekk il-volatilità tas swieq se tizdiet, Eh, jena eh, ta' ngħidilkom eh, u allura b'daqshekk għaliex il-volatilità forsi se ġija li xoħut minn dawn l-spekulaturi joqodu iktar attenti. Grazzi. Thank you. Grazzi. Ole. Grazzi ħafna. Sabiħ pasoltu tisma lil Robert Goebbels itkellem. Xikultant wieħed eh, jaħseb rifletti kontx ministru fil-Lussemburgu jew le. Meta kont fil-Parlament fi Stockholm dejjem konna inkwetati fuq li l-pajjiżi spiċċa f'pajjiżi oħra Ewropej. Imma ma kienx inkwetana dan għax konna nafu li ekonomija ta' suq miftuħ li tikolla frontiri miftuħa. Għatħulu għal-ħruġ. U għajna xejn nkampaw għal daqstant Il-kollegi tijak soċal demokratiċi fil-gvern kienu jagħmlu dan. Ma kenniex għalfejn konu aggressivi minn perspettiva liberali, għaliex kellhom l-istess opinjoni bħal tiegħek. l-rojtija kienet juża spekulazzjonijiet kontra r-Unjoniet l-Svezja. Bsar biljonarju issa jista' jistabilixi regoli Din kienet ħaġa ħażina għal pajjiżi ma sax nitkellem għal Unit. Inkont fil-Kumitat dwar il-Finanzi kellna rata ta' interess ta' 500%. Tlifna mijiet eluf ta' postijiet ta' xogħol kellna rata ta' interess solja. Imma dan, Robert, Provda il-bazi sabiex niblu pajizna. U l-lum, hekk kif il tal-Ewropa qed tiffaċċa problemi serji minħabba dak li ġara fid-dizajniet, aħna ninsabu f'post aħjar. Huwa dejjem ħażin meta xat jiżvela kif l aġir mhuwiex responsabbli minn ċert. Imma nammetti illi kien hemm ħafna problemi. Imma naħseb għandna nikkonsidraw ukoll u dan intqal fir rapport peress u vvatajna favori rapport maġġoranza kbira illi ma kienieċ kwistjoni waħda biss individwali. Forsi f'dan il-komitat nistgħu nsemmuh dan li qed nitkellmu fuq uh, ġabra sieħat opinjonijiet u ċirkostanzi differenti u politiċi madwar l-Ewropa wkoll għandhom xi responsabilità fid-dawl ta' dan kollu. Sur konfen naħseb li fl-ħar mill-ħar nistaw najdu illi ħannil u xi tip ta' konsens. Jienek naħseb. Imma fil-bidu forsi se jkonna xi konsiderazzjonijiet anke tal-emendi tiegħek, imma naħseb fl-aħħar ħanilqu konsens. Jekk fim tajjeb kena u mistoqsija fuq għandix bżonn dan. Għandix bżonn ix-short selling jew naked short selling. Naħseb dan jiddeċidi s-suq jiena jataw biex nidefendi s-suq soċjali, għalek nista' nistanajt li naċċetta il-punti kollha tiegħek għax inkella nispiċċaw f'dibattitu li da il-kulħadd. Forsi ridu natu dritt li ngħidu dan. L-esperjenza f'pajjiżi juri dan. Xi kultant tistaqsi lill kollegi soċjaldemokratiċi fuq x'ġara f'dawn is-snin Mistoqsija tiegħi għandna bżonn din il-leġiżlazzjoni u din mistoqsija li għandha tirrispondi l-Kummissjoni. U għadan li għet jistaqsu ċittadini Ewropej? Kemm il-darba tirċeva mistoqsija me ċittadini fej jajdonna għalfejn minn tomx prohibition naked short selling. Inti tirċevija kull-jum din mistoqsija, tajje, proset. Mbagħad forsi għandna nikkonsidraw u ix ħażin għal suq li għadem kif suppost, għax nek naħseb. Pajjiżi ma kienx ħażin dan. Meta l-kriżi kienet tant ħażina, il-gvern ma għamilx proibizzjoni, imma l-Ġermanja għamlet dan u dan ħoloq problemi għall-oħrajn. Iva, ġara, Iva, ġara ikkawża e problemi. Specialment għal swiq zar, f'pajjiżi żgħar. Ma forsi me portak, hemmhekk ġara. U jiena naħseb illi għandna jkollna xi tip ta' leġiżlazzjoni armonizzata ma dan naqbel. Naqbel ma dan. Nistgħu nikkonsidraw proposti differenti wkoll jiena lest nisma. Imma Sur Goebbels, Sur Kanfen, forsi anke inti, Ridu toħorġu bi provi. Jena kontet nistaqsi. Ġibu xie eżempji li naked short selling kien ħazin. Ġibu li provi u tumni eżempji speċifiċi. Lehman Brothers. That was not naked short selling. Ma da mux naked short selling kien kien Barney Frank li kienet jgħid il-fenimej Freddy Mac li għandhom jgħatu zel fil kulħadd anka lil dawk li ma setawx jagħmlu dan. Irrid ikollok l ruq Huwa tajjeb dan as-suq dan ix-short selling ma nafx imma l-esperjenza tiegħi f'pajjiżi wera u suq fil pajizi jemmen li dan huwa tajjeb proibizzjoni Tolq sara l issu Jina les nisma. Jek tajdu ktar trasparenza tajb għalija. Naqbel, trasparenza. Nistaw niddiskutu il threshold ukoll. Nistaw anka niddiskuta l-flagging system u sistema tal-apportar. Nistaw niddiskutu tal affarijiet differenti. Imma ma nix nibdew bil ridu namlu proibizzjoni għalix, nikonkludi jem, Sinjura President, ġibu li eżempi, li Lehman Brothers mux eżempju tajjeb, oħorġu eżempju specifiku Ewropew u l-Greċja e, mhux eżempju tajjeb laqas. Thank you very much. A very lively intervention. And it's, it's... Intervent animat ħafna Saed. Thank you very much and it's always Grazie ħafna wa dejjem pjaċir illi tkompli wara id-double act Goebbels Schmidt. Nittama li forsi nkun naqa' vuċi ta' aktar raġunara hawnhekk. Jina l-est kanet ħaddat ma' s-sur Kafan u s-sur Goebbels. Aħna l-fat xaħdimna flimkien ma' qbilniex ma' maħdimna tajjeb. Ma' nafx sinjali badda għana l-ġejjini. Nelqa proposta tal-Kommissjoni kienet waħda mill-affarijiet li ħarġet mid-dibattitu tagħna fuq AIFMD, kien tajb li jkollna diskussjoni valida fuq short selling u mhux naqbdu nirreġixxu ma tistenti u li nagħmlu fuq bażi orizzontali. Din ir-raġuni nilqa' dan u nittama li dan itina biżejt biex nirrispondu xi mistoqsijiet. Huwa validu li li jista' mistoqsijiet. Markus ukoll staqsa mistoqsijiet u nfittxu risposti. Waħda mill mistoqsijiet prinċipali ta' dan id-dibattitu hija nħarsu lejn pożittiv u negattiv, hija nħarsu lejn aspetti pożittivi ta' short selling. Robert ma nafx jekk int eh, xettajt li l-short selling nifsu ħażin. Għax min rrit ibieħ xi ħaġa li mhux tiegħu? Jekk titkellem fuq naked short selling, fuq xed titkellem għaliex ħafna jibbijaw affarijiet illi ġa li mu għanzi li mhumiex tagħhom. L-Amazon jaħdem short selling, ċertu bdiewa wkoll. Mhux se noqgħod waqqaf persuni mill-jagħmlu dan, hemm swieq fejn short selling jeżisti u flej persuni bi għafet li mhumiex tagħhom. Dan jipprovdi likwidità, tista' tajt li din mhux ħaġa tajba? Imma tipprovdi likwidità fis Taġiċi u wkoll bħala mezz kif nkunu nafaħjar il-prezzijiet, nużaw il-frażi canaries in the mine u rajna jħdan meta kumpaniji jagħmlu riċerka tajba u jidentifikaw prezzijiet li jkunu olja wisq U l-istess fil-kas ta' frodi rajna illi il-problema kien short selling ta' ġejna l-Tajko, Emcom, Lehman Brothers. U dawn il-kumpaniji kikum ma għandu najniex kienu jkomplu jamlu aktar ħsara għal snin ta' wara. U jgħin ovvjament li naqsu il-probabilità ta' aktar eh, problemi mill jizviluppaw. Fuq la bozza regolament nistaw naqblu li għanna ntejbu trasparenza xaħġa ħaġa li jaqbel maħal kumitat kollu jipprovdi regolaturi dan b'informazzjoni importanti sabiex jidġildu riskju sistematiku wkoll jiena nistaqsi kif staqsaw li għalfejn għallum bżonn dan ir-regolament. Jekk konna regolament kif se niżguraw illi tkun eh, xi ħaġa illi tapplika l kulħadd. Kulħadd se jaqa' taħt ir-regolament kellna dibattitu f'dan li IFMD u sur goze fil bedu identifika l-fatt li ma kienx jafar fej il-fondi fil-propieta kienu kaperti meta konna anka il-private equity fil-diskussjoni. Għal daqstant, tajjeb ikonem l-eżentaw ċertu operaturi fuq issu għadak nxaqsam informazzjoni u publikar informazzjoni. U sa' nitkellem ukoll fuq id definizzjoni ta' naked short selling uħut li doj prohibizjoni fuq oħrajn le. Pero kif se niddefinixu naked short selling? Qed nitkellmu dwar riservi u lokal. Kif xi fisser rizerva u simili il ġurisdizzjonijiet oħrajn? Ir-riserva hija xi ħaġa fejn niżolaw il-likwidità u mhux lassi. Nasab għandna nħarsu lejn din il-kwistjoni jom kella forsi kunem ċitib ta' arranġament. Arranġament brabta malassi. Informazzjoni li pubbliku għanna nkunu għanna noqdu attenti ħafna fuq il-konsekwenzi mux għad nistennew. Mistoqsi għax ta' nistaqsi dan fiħin nifsu se wassal għal tip ta' ġili rridu nevitaw fej kullħat fej l-eżempju jikkaxkar uħkat jagħmel l-istess ħaġa, l-istess jik riċerka, jik riċerka u t-identifika isħma li eh, eh, qed jinbijaw fuq prezz u liwis hemm bżonn taqsam il riċerka tiegħek ma' kulħadd. Għandi xi tħassib ukoll fuq ezma rwol ta' eżma. Għandhom jenataw poteri ta' supervizjoni f'każ ta' emerġenza. Ma mhux kif proposta hawnhekk. Għandi ħafna mistoqsijiet fuq il-flagging. U kemm tkun preċiża l-informazzjoni fuq flagging u għandniex il-bilanċ bej flagging u l-ispejjeż imposti. Mistoqsijiet l-oħra huma dwar il-regola ta' circuit breaking u xtaqx informazzjoni fuq il-volatilità tal-isħma u l-isħma li l-prezz tagħhom ivarja biktar minn 10% lejna ħajja oħra. Se jkun suġġeriment tajjeb Imma xinajdu fuq isħma li għaddej minn volatilità fejn kollok waqa fil-prezz ta' aktar minn 10%. Naħseb li rridu nħarsu ngħid il-kwistjoni wkoll. Ukoll bejħ obbligatorju ta' 3 plus 4 days. Nixtiequ evidenza ta' situazzjoni fl-Ewropa. Kemm evidenza? Is nista' naqbel imma nixtieq nara evidenza ta' kif qed nippruvaw nindirizzaw il-problema. Ħaġa oħra li eh, toħloq konfużjoni bħal diskussjoni li kellna aktar kmini fuq AFMD nippruvaw nirregolaw il-frodi. Jekk short selling isil fuq bażi ta' eh, ċertu għajdut, Ejja eh, riċerka fis suq li għandha tagħmel xogħla mhux hawnhekk. Ejja nistaqsu mistoqsijiet illi saqsew Marko Suoli jew naraw kemm eh, hemm bżonn ħidma u wkoll naraw kemm il-proċess se jiswa flus u kif dan jaffetwa l-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Nittama li nkunu nistaw nimxu b'mod aktar kaut meta mqabel ma' diskussjoni ta' qabel u hemm bżonn li jkun hemm trasparenza u mhux regolamentazzjoni żejda. Grazzi. Is-Sur Klute. Ja, danke, äh, Frau Vorsitzende. Grazie, Signor President. Jena naħseb li il-Shadow Rapporter għal dan il-rapport fissem il-partitan huwa Thomas Handel, pero mhuwiex hawnhekk u talabni sabiex nitkellem fis-smu xi ftit kummenti sabiex nirrappreżenta l-pożizzjoni tiegħu. Jiena nixtieq ngħid li l-ewwel net fil-fatt għandna diskussjoni eh, kellha diskussjoni li permezz tal-kontribuzzjoni tal-kollega Ole saret iktar diskussjoni mqajma biex ngħidu għakum għanqla waħna naħsbu wkoll li minħabba ċertu eh, bidliet li huma proposti nafu li din nippruvaw l-indirizzaw ukoll ċertu ċertu tel u rridu naraw ukoll xiġri fil każ ta' dawn in-nies li tilfu il xogħol tagħhom u tilfu ċertu Eh, tilfu investimenti tagħhom li ilhom ifadlu għalihom jom għaslin sħaħ. U eh, jiena naħseb li s-suq f'dan il-każ irid jara jekk dawn il-prodotti x sens li jinżammu u naħseb li m'hemmx għodun id niddiskutu dwar dan minħabba li inti stess semmejt il-suq u l-flessibilità tas-suq u dawn id-deċiżjonijiet li jridu jittieħdu huma deċiżjonijiet politiċi sabiex aħna naraw x'jagħmel sens il nżommu u x'ma jagħmilx sens. Dan hija xi ħaġa eh, din hija pożizzjoni personali tiegħi iżda u parti minn hekk ukoll rridu naraw x'se nagħmlu b'dawk in-nies li ilhom ifadlu ħafna anke l-pensjonijiet tagħhom mbagħad ma jsibu xejn meta jaslu għal eh, sabiex jiġbru investimenti tagħhom din hija dan huwa xogħol politiku li jrid isiru jiena naħseb ukoll li irridu wkoll naħdmu ma' rapporter u naħdmu f'din id-direzzjoni u aħna nafu li forsi miex falsa dak li qal Olivera li fil-Ġermanja il-prodotti ta' swieq finanzjarji l-ewwel Infettħu hemmhekk fil-fatt jiena naħseb li għandu raġun, però naħsbu wkoll li Naturalment, rridu naraw x'tagħmel kieku Sinjura Merkel dwar dan is-suġġett. Suppost kella tagħmel ċertu affarijiet iżda għamlithom xorta waħda. Imma insomma hija ma noqgħodux niddiskutu affarijiet interni tal-Ġermanja għax naħlu ħafna ħin. Jiena naħseb li dawn il-proġetti ta' spekulazzjoni rridu naraw jekk humiex qed jekk aħniex qegħdin nilqu bihom xi ħaġa tajba li titwassal valur miżjud, xi ħaġa li tagħmel sens u li tikkorrispondi mal- volum ukoll tal-dawn l-assigurazzjonijiet tal-kreditu u nqablu wkoll situazzjoni sitwazzjoni mal-budget Amerikan illi waslu wkoll għal ċertu um, li naħseb illi fil-fatt dan jgħidilna li aħna bżonn ta' regolamentazzjoni ħalli naraw x'nistgħu naċċettaw u x'ma nistgħux naċċettaw u uh, jiena xtaqt ngħid b'mod espliċitu li naqbel ħafna ma' dawk il-linji u direzzjoni illi semma il-rapporter l-ewwel nirringrazzja kontra l attenzjoni Grazie. Grazzi, Signora President. L-ewwel nett jiena mandi ebja dubju li bit-tekniċità u s-sens politiku ta' Pascal aħna se naħmu sew fuq dan is-suġġett. Jiena nishti e, nisħa unajt illi Marcus kellu raġun bil-mistoqsijiet illi staqsa u Lina se nibda niprofa nati tweġiba zaħira. Unet fil-grupp politiku tana aħna nitkelmu dwar ekonomija soċjali tassu u e, il-kelma e, soċjali ma nużawix kombinazzjoni, aħna irridu nqissuh dan l-aspet u għelek irridu nkunu nafu x'post għandu il- il-finanzjament ma partijiet minnu irridu jkunu regolati għaliex dina mistoqsija essenzjali u fondamentali u naħseb illi eh, aħna eh, ma, ma ma nqisux x'wassal għal kriżi nkun qegħdin nagħmlu żball. Ix-xogħol eh, is-sigurtà eh, tal-impjeg hawnhekk eh, ma nistgħux ngħidu illi dan kollu huwa issa parti mill-modi u illi għalhekk mbagħad nidħlu f'tekniċità eċċessiva jekk tippermettu li uh, ngħid x'inhuma il konsekwenzi minn dak li se jivvota il-ħamis dan il-Parlament fuq id-direttiva tal-AFM wara ħafna xhur ta' negozjati, ħafna xogħol mal-lobbyist u l-industrija jiena. Issa wasalta l idea li aħna hawnhekk għandna ikonna pożizzjoni politika ta' xejn għodu nitħlu fil-dettalji ta' argumentazzjoni jekk aħna ma nafux x'inhuma l-għanijiet ta' ħarin illi għandhom għandna nagħmlu tagħna. Umbat kif nistgħu nagħmlu f'dan il-parlament jekk aħna rridu nkun utli, irridu noħolqu dawn l-għanijiet u naraw li nilħquhom u forsi jiena san jiskanta bija sur Schmidt imma jiena e, e, ċittadini li niltaqa' magħhom e, kull weekend fil normandi għaliex huma ċittadini dawn huma bdiewa artiġana, ħaddiema u jistaqsuni dawn il-mistoqsijiet. Ovvjament ma jafux xinu ma tekniċitajiet ta' short selling u naked short selling, imma jistaqsuni x'intom tagħmlu fuq livell Ewropew biex marġax jerġax ikun hemm kriżi oħra. X'intom tagħmlu biex uh, nevitaw uh, dawn il-sitwazzjonijiet li huma indeċenti u mhumiex normali? Kif għal il-Kummissarju Michel Barnier, Aħna bil regomentazzjoni ħlaqna il-qafas, issa rridu nimlewħ dan il-qafas. L-ewwel wieħed huwa eh, l-AFM u rajna kemm kien diffiċli kif kien qed jgħid Robert qabel. Wara dan il-kwistjonijiet, dawn huma mhix kwistjonijiet ta' sovranità nazzjonali, awtoritajiet Ewropej, awtoritajiet nazzjonali. Uh, Eh, ma wara dan kollu hemm ħafna flus u hemm bżonn ta' flus biex taħdem l-ekonomija. Ħadd qatt hawnhekk ma qal illi eh, din is-sistema trid tiġi meqruda. Aħna anzi rridu li l-ekonomija taħdem nifavorizzaw il-tkabbir ekonomiku u l-impjeg U fil-gwar tal-mistoqsija li għamel Markus, fil-gwar eh, politiċi, fejn irridu immorru, fejn irridu naslu, jekk nwiġbu dawn il-mistoqsija taħna kunu għamilna xonna bħala membri parlamentari. Thank you very much. Grazie ħafna, Signora President. Staqt namel komment, u jħetem ħafna diskorsi fuq il-naked short selling u kemm ħażin illi nispekulaw biss. Jiena ġej mill-Latvja. Pajjiż fejn għal 50 sena sovjetiċi għalmu kulħadd kemm ħażin l-ispekulazzjoni. U għanda standin xi ħaġa li ma doqlix tant. Spekulazzjoni qiegħda madwarna kull imkien. Kull min jinvestu jinvesti f'fond ta' pensjoni privat qed jispekula. Eri dawk li qed emessu l-font sej eh, waslu l liħ. Il-bdewa li isma li semmejna li kollu jispekulaw li ma sat għandhom xaqsu ma kondizjoni tal-ħamrija u trid tiżgura li nutrijenti jkunu fl-art imma wkoll jispekulaw fuq il-prezz anka tal-ħsat fis-sena li ġejja anka ta' wara. Il-koll nispekulaw. Il-ħin kollu u diskussjoni li għanna nifokaw fuqa ma li xtaqsam mal l-spekulazzjoni marbuta ma li kitxu l-sellinga xie spekulazzjoni għax jina najt illi għet eh, sejrin fit il-ħazinek namlu dan uħu t-proponew li għanna nifokaw fuq il-problema sistemika jekk hemm problema ta' din ix-xorta fuq x'jagħmel naked short selling l-iswieq jekk nintroduċu il-regolament X'tindirizz, x'indirizza dar regolament jindirizza il-fatt li niprojbixxu spekulazzjoni li għax inkella niprojbixxu l-bidja għax m'għandix valur soċjali. Dawn l-affarijiet insibhom strambi ħafna dawn l-argumenti fuq eh, attività ta' valur soċjali oħra le. Imma irridu ngħidu u nikkonsidraw bis-serjetà l-implikazzjonijiet sistemiċi f'dan kollu u nevvalutaw bis-serjetà dawn mhumiex detrimentali jew le. Jew aħniex inwaħlu xi ħaġa għaliex aħna politiċi jew qed nagħmlu xi ħaġa eh, illi ma tinstimax tant valido l-unet niprojbixxuha. Għallaq stant għanna noqdu attenti għanna nikkonsidraw għal daqstanz l-affarijiet kif huma u neħilsu mill emozjonijiet għaliex naħseb li din e, twassalna fitri mhux tant eh, mingħajr perikli. Jiena poġġejt li nifsi fuq l-lista ta' kelli ma mbagħad nadwar kommissjoni ma qabel immorru lura għal dan dwar rapporter. Nil għal indikazzjoni ta' rapporter, naħseb li se jkun qed isegwi dan mod intelligenti għakun għet jizamina l-fatti u nittama illi jajdinna fejn hemm kontrolli. ħafna semmew l IFM D, direttiva IFM, u nistgħu ħarsu li bħala eżempju dawk il-pajizi li kienu l-aktar mħazba fuq il-hedge funds u ma dawk li l-aktar huma mħazba dwar asset stripping dawk li ma kellhomx kontrolli fuq hedge fund managers l-ebda regoli fuq kodiġi ta' kondotta waqfu li hedge funds jitlu f'kontat mal eh, suq eh, tal-beħ. Uħut so kol fuq eh, informazzjoni fuq shareholders u koll u rew illi l-affarijiet varja minn pajjiż għal ieħor għaliex ċertu pajjiżi għandhom kontrolli oħrajn le. Naħseb qabel ma' Eh, nedwazzjoni azzjoni li naraw xem diġa li jista inaqas proċessi li maħżina meta mqabla ma' proċessi li qed jgħinu s-suq. Irridu niftakru illi s-swieq huma settur komplikat u nistgħu nirregolaw sabiex il-ħażin inneħħuh kif xi kultant sar imma ma nistawx nirregolaw sabiex inneħħu id-disciplina tas-suq. Sempliċement għax ma toġobniex. Meta din tkun riġida żejjed u kif qaluħut, short selling kien wieħed mill-modi kif disciplina bħal din waslet għal riżultati f'każijiet sinifikattivi. Aħar punt li xtaqt nressa huwa l-punt marbut mal Naked Sovereign CDS diskutajni ħdiġan f'dan il-komitat fil kontesta derivati u hemm individwi li jieħdu tal-assigurazzjoni li għandhom interess. Hemm interess ġenerali fil-pajjiż u mhux interess implikat fil-bond innifsu u naħseb intom tirrikonoxxu li jkun hemm mod kif tirreplika dan jista' jkollok xi tip ta' indiċi ta' derivati U naħseb illi tkun qed titħaq bik innifsek jekk taħseb li l-prezz tal-bonds mhux se jsegwi fuq ġri fl-indiċi tad-derivati u bekk se tkun tista' tissepara l-fiduċja ta' fost dawk illi qed iffittxu l-assigurazzjoni tagħhom fil-fatt li għandhom ħafna interessi eh, f'pajjiż individwali. Mhux se tkun tista' tifred dan ma' bejn l-indiċi tal- derivati mal-prezz tal-bond. L-indiċi xorta se jiġi affettwat, mhux se tkun tista' taħreb mill-fatt li s-swieq fin ġenerali jemnu jekk il-pajjiż ma xigif igif suppost kollu ħalas iktar. Iċ-ċittadini rdi kollu mod kif ikunu jistgħu jeżerċitaw hedging fuq dak li qed jagħmlu, għaldaqstant irridu noqgħdu attenti ħafna meta nitkellmu dwar interessi implikati f'Naked CDS illi tista' tkun xi ħaġa li lien mill-bond innifsu. Mbagħad għandna problema possibilment għaliex se jkun diffiċli ħafna li tara x'inhu leġittimu u x'mhuwiex u kif tiġġustifika dan kollu ma qabel ma naqtaw l-linja u nissuġġerixxu illi dawn l affarijiet għandhom jiġu projbiti naħseb li tajjeb qabel namlu aktar xogħol b'attenzjoni ħalli naraw kif l-affarijiet qed jipproċedu. U ħafna minn dak li intqal f'termini ta' naked CDS mhux spjegat fin-numri li għandna fil-repository żejja niffaċċaw l-affarijiet. Kienet ħaġa tajba, ħaġa populista, u hu tikwotaw l-artikli mill-gazzetti ma ħafna minnhom ma kienu xed jgħidu affarijiet validi Indur issa għal-Komissjoni. Grazie ħafna, Signor President. Għad gost nara li proposta tal-Komissjoni għajmed dan it-tip ta' dibattitu. Naħseb li rrit nirrispondi għal tliet mistoqsijiet hawnhekk. L-ewwel mistoqsija. Minn fejġi dan kollu naħseb illi din ma kienieċ reazzjoni li saret malaj malaj mill kummissjoni dibattitu beda fl-2008, dan ta' fuq tajjeb. Konna t-nħedġu il-regolaturi sabiex joħorġu b'soluzzjoni komuni għaliex kien hemm l lokal manovrar għall-arbitraġġ, konna qed nieħdu messaġġi differenti mis-suq u fl-istess ħin kellna regulaturi fil-ġurisdizzjoni tagħna mhux biss mill-Istati Uniti li kienu qed u miżuri aktar drastiċi. Dibattitu għal dan sant mhuwiex Dibattitu intensifika ruħu fil-rebja li għaddiet na naqbel ma dak l-qaluħu tal-situazzjoni kienet piuttost ħażina mhux biss f'pajjiżi iżgħar anke f'pajjiżi akbar minħabba assi ħżina li kienu maqsumin mal-Ewropa kollha. Dak iż-żmien kien hemm ansjetà kbira, kien hemm reazzjonijiet li saru bil għaġla minn ċertu pajzi kbar u l-Komissjoni bdiet taħseb dwar kif niproduċu reglamentazzjoni u żajna l-input mill-Kumitat eh, fuq eh, Security Regulators ċoħu ftit mill-informazzjoni mill-leżma, pero ma kenniex proposti speċifiċi, kenna studi akademiċi u anka konsultazzjoni pubblika u dana kollu fiħdan eh, periodu ta' 4 jew 5 xhur. Din hija xi ħaġa illi tmur lura l-passat. Nifmu illi din hija kwistjoni urġenti nidu gost nisimgħu illi din l-istituzzjoni trid tipproċedi b'mod eh, rapidu xi rridu nabatu missaċċar lid dinja fuq fiex wasanna dak li nixtaqsa mis-suq. Ittini mistoqsija, għanna bżonn dan kollu, il-risposta tijaj hija Iva, Iva, mm, hija ħaġa ovvja li għanna bżon dan, iktar lejn dettalji tekniċi ta' del-proposta tista' tara illi għanna tlet livelli li t trasparenza mbat safety net u t tilet situazzjoni ta' emerġenza u l-aspet ta' koordinazzjoni wkoll. Trasparenza. Trasparenza hija essenzjali meta bdejna diskussjonijiet ma' regolaturi, kenna niffaċċjaw diskussjoni eh, speċifika fejn uħut għalunna ma nix bizzet evidenza fuq xajt iġi fissu għalix l-informazzjoni mux għet niksbuwa minna għal uħra ma rridux immorru li l-minn dan għax mumkin xem l-evidenza. Għal daqstan b'xi mod kena niproċedu u intu għam xie għodda sabiex jiġbru dil-evidenza ma fl-istessin ma staqnix namlu dan b'approċ li jimxi pas-pass nridna proposta konkreta għaliex reġim sempliċi trasparenti ma kienx ikun biżejjed għal daqsant introduċejna safety net fil-proċeduri imbagħad sabiex nevitaw azzjoni mhux koordinata u proibizzjoni unilaterali introduċejna proċeduri ta' emerġenza. Għanna circuit breakers u għanna l-possibilità u kol ta' restrizzjoni u proibizzjoni, eh, disclosure addizzjonali dan dondu xjaqsam mal-corporate CDS, iżan da stantem possibilità li nistaqsu għal disclosure ta' CDS u kol aktar minnek rwol importanti għall-ezma li xnemlu li din il-proposta tkun bla sostanza jekk neħħu l-kapacità koordinazzjoni tal-ezma u jekk nagħtu l-possibilità li l-Istati membri illi jaġixxu b'mod unilaterali. Aħna naħsbu li din mhix kwistjoni ta' sussidjarjetà, koordinazzjoni hija tiġa li x'ninsabu f'suq intern. Naħarru mux li naqas. Il-proposta tinkludi ċertu livell ta' bilanċ jien naħseb bħala messaġġi prinċipali, dispożizzjonijiet prinċipali naħseb li jiva mbagħad fuq il-flagging jew il-limiti kif forsi rajtu, il-limiti huma dawk li ir-regolaturi qalu li huma kritiċi għal daqstant ħsibna li dawn kienu l-aqwa sabiex jiruna il-figuri preċiżi. L-istess, dak għandu xjaqsam rapporta ċu l-istess anka l-kondizjoniet oħra sabiex nimplementaw dan dawn il-regolamenti. Grazzi. Thank you very much. And to finish, Pascal. Grazzi għafrissa biex intemmu Pascal. Nirringrazzja lil da kollha l-intervjenew li għajmu punti, punti tekniċi, punti iktar filosofiċi u politiċi. Mux se noqgħod nerġa' uh, nirrepeti dak li diġà għal imma xaħġa eh, xi ħaġa li diġa' semmejt eh, fil-bidu definizzjoni ta' market maker u ukoll waħda mill-punti ewlenin tat-test biex nevitaw li permezz ta' definizjoni ehm, definizzjoni wisa wisa market making ċerti persuni jew entitajiet jistaw ikollhom interpretazzjoni tagħhom stess u jkun hemm uh, kompetizzjoni uh, falsa għaliex taħt il-kappa ta' market maker ma l-affar jamlu l-affarijiet uh, kif iridu huma dan huwa wieħed mill-riski għalhekk hemm bżonn li konna definizzjoni tajba ħafna biex nevitaw li jkun hemm distorsjoni tal-kompetizzjoni Eh, ħafna semmew il-marking waċar li illum l-artiklu tal komissjoni fuq dan is-suġġett li huwa importanti huwa xorta limitat xi ħames jew sitt rigi u għalhekk nistgħu niċċaraw iktar l-affarijiet ngħidu għal xiex se jservi lil min se jintbagħat f'liema kondizzjonijiet, eċċetera. Jiġifieri hemm informazzjoni pratika li għandha tiżdiet L-aħħar punt fuq Oli Schmidt. Jena kull darba li eh, nisma l-liberali jġildu kontra trasparenza eh, u, min jgawdi minn naked short selling? fl minn mill-axar, min jgawdi eh, u għaskapitu ta' min? u mal-operaturi għal meda ta' żmien twila u għaskapitu ta' dawk li huma operaturi fuq meda ta' żmien twila jiena irrid inħares it-trasparenza, irrid inħares iċ-ċittadini u mhux eh, l-investituri u l-spekulaturi fis-suq. Grazzi ħafna. dan l-abbozz tar-rapport ħajkun diskuss għal-barra fit-13 ta' Diċembru u l-iskadenza l-emendi sabiex jitresu ħajkun umbat f'jannar nikkonsidraw l-emendi umbat fl-ewwel ta' frar umbat ikollna l-vot fil-kumitat fis-seba ta' frar. Umbat il-vot jitresaq fil-plenarja iktar tard, rapporter jgħati jaqbel miegħi li din hija timetable prevista u issa nistgħu ngħaddu għal punt fuq l-aġenda tagħna numru 5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 Punt numru 5, kjoġbok tixtieq tippreżenta iva nitkellem fil-qosor minħabba li naħsib il-kol kemm aħna daqsxejn għaljenin. Issa l-aħbar tajba f'dan ir-rapport huwa li fl-aħħar għandna 13 emenda biss. Ġifieri għan prova insemmijom kollha fil-qosor mingħajr ma nidħol f'dettall żejjed. Jiena naħseb li fuq l-emenda 4-5-8 dawn huma tliet emendi li fil-fatt huma simili ħafna ta' xulxin. U għedin jgħidu bażikament li meta l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea permezz tal-Aġenziji tagħhom illi jgradaw il-kreditu jkunu għedin jaħdmu huma jrid jaħdmu skont naturalment il-valuri tal-Unjoni Ewropea naħseb li dan huwa eh, nistgħu resqu emenda ta' kompromessa biex inkopru daw it-tliet emendi, issa l-emenda numru 5 anzi l-emenda numru 7 fil-fatt tajt fil-klim ta' din l-emenda, din hija emenda minnaħ ta' Sur Berman, illi naħseb din l-emenda fil-fatt nistgħu nappoġġawha, issa l-emenda dissam li għedin nitolbu l-Konsil sabiex jirrapportaw fuq bażi annwali l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar l-implementazzjoni. Ma sibx li din tista' toħloq xi kontradizzjoni, naħseb li din nistgħu naċċettaw mbagħad ngħaddu għall emenda 10-11-12-13 li huma emendi mill-Alde u l-Partit tal-Ħodor minħata l-Ambertsu. U dawn huma kollha fuq il-miżuri ta' trasparenza u l-annes wieħed huma din jipproponu li l-annes wieħed għandu jistqari li l-użu ta' dawn l-aġenziji għandhom ikunu trasparenti sabiex fil-fatt iżommu mal mal dak li aħna għanna fl-arranġament. Issa ma nastax nimmaġina għalfejn din l-emenda ma tkunx ma tistax tkun appoġġjata, pero għandi mistoqsija għas-Sur Lambert. Is-Sur Lambert se jipproponi wkoll li fl-emenda 12 li l-kumpaniji li qed jibbenefikaw minn dawn il-kredit tal-esportazzjoni għandhom fil-fatt jinkludu il-benefiċċji ta' qabel ma jkunu taxxati u ta' wara li jkunu taxxati u jiena naħseb li ma nistax eh, daqsxejn nżom lura mill-li ngħid li jiena nappoġġa din l emenda partikolari. il naħseb ma dawn emendi li l komitati jappoġġa, però fit-tieni parti tal-emenda numru 12 Nikoli ngħid li daqxej xattiku dwar din l-emenda. Ringrazzjak ħafna. Tajab ħafna Sur Berman. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter, naħseb dawn huma affarijiet li vera għawilna qalbna fil-fatt aħna nistgħu nifmu il-fatt li ma nixtiqux ma nixtieqx li jkun hemm restrizzjonijiet żejda. Nista' nifhem. Però kull suq għandu bżonn xi ftit regoli u l-aġenziji li kreditaw il-kreditu, jiggradaw il-kreditu, kol għandhom bżonn ir regoli u aħna naħsbu li dawn għandhom ikunu implementati permezz ta' dawn l-aġenziji flimkien mal-koerenza mal-regoli tal-Unjoni Ewropea kif ukoll bit-trasparenza li hemm bżonn. Jiena naħseb li nistgħu naqblu aħjar għada fuq dwar dan. Ringrazzjak. Grazzi ħafna Ramon. Grazzi ħafna sur xikluna. Nixtieq nitkellem għal minuta biss kjoġbok sabiex ngħid li jiena naqbel ħafna ma dak li ntqal mir-rapporter minħabba li aħna ninsabu f'pożizzjoni tajba sabiex fil-fatt jirna xinna nilħu kompromess bejn il-gruppi kollha jiena tal-istess fema tar-rapporter. Fil-fatt jiena naħseb li fl-emenda 12 fit-tieni parti tagħha eh, ta' din l-emenda l-imresqa Mr. Lambert aħna Ewek, nistgħu nżidu forsi lill kumpaniji l-kbar biss ħaj publikaw dawn il-kontijiet finanzjar. Minħabba l-importanti ħafna li ma nżidux il-pis burokratiku fuq il-kumpaniji żgħar u daqs medju. Jina naħseb li Filip palissa mhux qiegħed hawnhekk, però jiena diġà kellimtu qabel il-laqa u saqsejtu li jekk jaqbilx dwar din ġifiri sabiex ma nżidux pis burokratiku fuq il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju naħseb li tkun xi ħaġa tajba li nżidu din il-biċċa u naħseb li ma jkunx kontra laqqas e, l-approċċ Ewropew, l-ispirtu Ewropew tal-kumpaniji. Jekk aħna nimponu dawn l-ispejjeż biss fuq il-kumpaniji l-kbar li jistgħu iħallsu. Naħseb nistgħu naqblu dwar dan issa dwar l-emenda erba' illi hija emenda mresqa minn Jurgen Klute naħseb illi forsi kieku jiena nixtieq nibdel daqsxejn it-terminoloġija minħabba li hawnhekk aħna qegħdin naraw li hawn l-użu tal-kelma xal u naħseb illi kieku minflok din il-kelma aħjar ngħidu illi rridu nqisu we should take into account bl-Ingliż. Għalli bekk eh, dan eh, il-klim ikun ħafna iktar flessibli u aħna ma nimponux restrizzjoni fuq il-possibilità tal-kumpaniji Ewropej li jagħmlu esportazzjoni madwar id-dinja. Mill-bija aħna nistgħu naċċettaw l-essi li jkollna diskussjoni ħan nippruvaw nsibu l-aħjar kompromess. Okay. Um, There doesn't seem to be another. I think yeah. we, we can discuss this uh, between the rapporteurs. Okay? Nasab din tista' tkun diskussjoni bejn rapporteurs sewwa. Iva jidher li shadow rapporteurs l-oħrajn biex qegħdin preżenti hawnhekk fostna. Waħda mill-problemi kienet illi din it-timetable illi tresqet se titwassalna d-situazzjoni daqsxejn iktar komplikati. E Jek tixtieq tgħid xi ħaġa biex tikkonkludi għan aħna taqaw għadha ma naħsibx li ħajkonna problemi partikolari. Il-kwestjoni ta' tieni parti tal-emenda tas-Sur Lambert, ġifieri e jekk aħna aħni xħa jkollna dan it-test jew kalek u xħan neħuħ kompletament, però jiena ħan ma mal-kollegi ħan taqa għada u xħi li ħajkonna problemi kbar b'din l dan ingrazzjak. Tajjeb, mela nfakkarkom li l-vot fil-Kumitat Ikon dwar dan ħajkun 22 ta' Novembru u fil-wieħed ta' Diċembru wkoll ħajkonna il- votazzjoni mbagħad diħa tkun diskussa fil-plenarja f'jannar tas-sena d-dieħla. Very good. Just in time.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 Grazzi, Sur President, et nara sala mimlija nis entuzjasti tortija li xtalodu għal raġunijiet li ma kelli ebda kontrol fuqhom jiena eh, ma stajċin nkun hawnhekk fil-ħin u niskuża ruħi tal-li ma stajċ nkun hawnhekk dalodu u eh, li ġejt issa fl-aħħar tal-ġurnata imma qed nara u eh, Iva, għat għaw persuna għalmenu għaw persuna wahda li interessata f'dan is-suġġett, unbat għandililek ovvjament, Sur President. Malajr, malajr, u fil-qosor, Sur President, għalix eh, jina t nifret il-vot li kien se jisir il-lum, diskussjoni l-biraħ sabiex ikonna il-ħin biex nikdbu sew l-emendi ta' kompromess jiena ħdimt ma' Shadow Rapporteurs kollha u aħna ħadna il-punti essenzjali ta' test biex naraw jekk insibux jirna xin li xnaqblu. In, eh, najdilkom illi il- eh, rida tal-rapporter kienet illi dan il-test jista jisir realtà ma l-arkem jista jkunu għalek jina għet infakkar illi aħna fridna l-affarijiet li għandhom xjaqsmu ma' supervizjoni li ma' fit-test tal-kommissjoni illi aħna eh, irridu naħdmu fuqhom u hemm kwistjonijiet oħrajn illi eh, jirrigwardaw l-aġenziji li jiggradaw il-kreditu eh, l-gradar ta' għajnuna sovrana Eh, u elementi bħal dawn illi eh, se jkunu inklużi fil-rapport tal-inizjattiva ta' Wolf Clint. Mbagħad fil-Kummissjoni fl-ewwel tliet xhur tal-2011 se eh, tagħmel iktar ehm, kummenti fuq dawn il-kwistjonijiet. Mbagħad hemm l-implementazzjoni tal-prinċipju ta' supervizjoni Ewropea li l-Parlament kien wasal għalih wara negozjati fuq regolament tal-2009 malajr malajr se ngħidilkom x'inhuma il-punti illi fuqhom aħna irridu nieħdu pozizjoni l-ewwel nett il-kjarifika tal-mezz kif eh, tintuża il-sistema ta' fl-aħħar biex ikun hemm reġistrazzjoni fl-Unjoni Ewropea biex ikunna approvazzjoni ta' eh, notazzjoni li toħroġ pajjiż ieħor dan is-suġġett kien eh, kontroversjali ħafna. Jena Issa. Dwar il-validazzjoni ta' dawn l-aġenziji li graddaw il-kreditu. ta' notazzjonijiet illi mumiex li joħorġu minn kumpaniji li ma jinsabux fl-Unjoni Ewropea. Aħna sibna bħala element pratiku li noħol u żewġ periodi. L-ewwel wieħed periodu fejn l-Aġenzija l-SIP fl-Europa tista eh, tapprova eh, ratings illi joħorġu minn aġenzi oħrajn palma tafu hemm tliet aġenziji kbar fid-dinja. Mbagħad it-tieni fażi, it-tieni perjodu eh, l-in minn 7 ta' ġunju tal-2011 u għalli il-ratings jistaw jitqissu biss jekk il-rating fil-pajis terz sar skont ċerti kriterju fl-interpretazzjoni illi eh, kienet preferita f'dawn l-aħħar u għalli kunem taħnita ta' tnejn u bżonn li dawn il-punti niċċarawhom. U dan huwa wieħed mill-anijiet tal-emenda ta' kompromess u mbagħad l-artikli 8a u b eh, dwar min joħroġ il-prodotti strutturali eh, strutturati dawn huma żewġ l aġenziji li m'għandhomx id-dritt li jagħtu eh, notazzjoni li joħorġu eh, breaking eh, spontanjament sabiex ikunu jistaw jiftħu il-kompetizzjoni u jippermettu u jagħtu iktar, iktar ratings. Dan it-test għalla ħafna diskussjonijiet għaliex L-istess eh, ħaġa saret fl-Istati Uniti, mhux test ta' tajjeb ma wassalx riżultati tajbin imma huwa minnu wkoll li dan għadhom ma ġiex ittestjat u ngħidilkom illi l-aġenziji li eh, jagħtu ratings fl-Istati Uniti huma dawk illi jagħtu eh, ratings fl-Unjoni Ewropea ħanħallu test kif inhu tal-Kummissjoni u mbagħad nagħmlu evalwazzjoni ta' dan it-test qabel l-ewwel ta' Lulju fl-2012 u ndaħlu klawzola ta' reviżjoni qabel l-ewwel ta' Lulju 2014 biex naraw jekk dawn id-dispożizzjonijiet ikunux laħqu l-anijiet illi ikunu inħolqu għalihom. Punt ieħor li aħna ddiskutejni huwa huma s-setat ta' esma u l-fat illi xuħut bir-raġun għallu illi hemm tliet aġenziji kbar fid-dinja ma' aġenziji żgħar pajjiżi differenti u peress li l-ezma mhux se jkollha ħafna eh, ħaddiema allura ezma mhux se tkun tista tagħmel dan xol xogħol kollu, ħanħallu da xogħol fidejn l-awtoritajiet nazzjonali. Issa dan imur kontra dak li aħnadna għadna li ridna fl-2009 għaliex il-Parlament hekk kien u issa ma rridux illi nħallu l-ezma barra u nħallu dawn il-kompetenzi fidejn l-autoritajiet nazzjonali kunu xikunu. Għalek eh, kienem eh, ftejim eh, li ezma ikolla l-possibilità li tiddelega ċerti kompeti taħal l-autoritajiet kompetenti bħal per eżempju l-autoritajiet, l-ispezzjonijiet, verifiki biex li l-affarijiet ikunu sar skont il-kondizzjonijiet mixtieqa għaw jekk tippermettu li niċċajta xi ħaġa ngħidilkom illi wieħed mill-punti li aħna weħinna fuqhom huwa li l-awtoritajiet nazzjonali jgħidu iva Iva, aħna nieħdu dawn il-kompeti delegati, ma kemm se tħallsuna? Jiġifieri hawnhekk għaw problema ta' kif se jiġu distribwiti r-riżorsi bejn l-esma u l awtoritajiet nazzjonali u nittama li mhux fuq dan il-punt se neħlu. Punti ħorri għal-kwistjoni biex naraw min se jkollu il-kompetenza biex e, e, waħal multi l-rating agencies illi jiksru regolamenti Eh, ħsibna li l-Kommissjoni xtaqet li tkun hekk imma raġunijiet legali il-Kommissjoni ħasset illi kienet i illi kella tagħti dawn il-multi u eh, fil-fatt hija eh, ħaġa loġika li l-awtorità li tagħmel dawn il-kontrolli illi tagħmel is-sanzjonijiet u għalhekk aħna wasalna għal qbil illi il-seta ta' l-ezma, l-kompetenza ta' l-ezma u għaw illi tagħti il-multi. Mbatt bħala miżuri transitorji Eh, naħseb li huwa importanti li trasferiment ta' kompetenzi tal-kolleġġi u tal-awtoritajiet nazzjonali li jeżistu bħalissa eh, u li da trasferiment isir malar kemm jista' jkun b'mod realistiku Naħseb illi id-data li fissat il-Kummissjoni nistgħu nimxu fuq għall-ewwel ta' Jannar 2011, nistgħu ngħidu wkoll l-ewwel ta' Jannar 2011, imma din mhijiex ħaġa realista għaliex l-affarijiet ma jkunux lesti għalhekk hemm bżonn illi aħna eh, skadenza li nkunu nistgħu nirrispettawha. Ovvjament fit-test aħna se nikkonfermaw il-reġistrazzjoni tal-aġenziji mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali illi dan, din ir reġistrazzjoni illi saret sakemm il-trasferiment ikun sar jibqgħu validi u li ovvjament l-Aġenzija provati mill awtoritajiet nazzjonali skont il-mekanizmu inizjali ma jkollhomx għalfejn joqogħdu jagħmlu proċeduri kollha mill-ġdid. Aħna ħassejna li jkun xira li l-eżma tagħmel kontroll tal-Aġenziji kollha qabel l-ewwel ta' Lulju 2014. Jiġri x'jiġri ir-rwol tal-eżma bl-appoġġ tal-awtoritajiet nazzjonali għall-investigazzjonijiet huwa li jaraw fuq ehm, b'mod regolari illi l-aġenziji reġistrati għadhom jissodisfaw il-kondizjonijiet ta' reġistrazzjoni tagħhom. Eh, huwa faċli wis illi kumpanija tkun kif suppost fil-moment li tiġi reġistrata u mbagħad meta dan il-formalità tkun għaddiet eh, jibdew jagħmlu l-affarijiet kif iridu. Dawk kienu il-punti differenti sur Presidenti l-elementi ta' kompromess tfasslu dawn eh, se jiġu prezentati lill kollegi tagħna jew sat minn din il-ġimgħa jew it tal-ġimgħa d-dieħla li mbagħad huma jkollhom iċ-ċans li jaħsbu fuqhom jirriflettu u jiena lest li mbagħad niddiskuti ma' l-aħħom u aħna se nivvutaw fil-22 ta' Novembru fil-Kumitat u f'Diċembru fi Strasbourg u hekk aħna bħala parlament inkunu temmejna x-xogħol tagħna nittama b'mod definittiv u li mbagħad niftemu mal-Kunsill sabiex is-settat eh, legali ta' lezma jidħlu fis-seħ malar kemm jista' jkun wara li dan eh, jidħol fis-seħ l-ewwel ta' Jannar 2011. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you, Mr. Gozes. Um, you want to say something? Grazzi ħafna Sur Klut tgħid ħaġa. Jiena naħseb illi nistgħu anka poġġu tnejn madwar mejda neħdu kafe n-tkellem tantx għandi ħafna xinżid minħabba li aħna diġà ehm, tkellimna u konna temna anka dwar il-kompromessi fuq l-emendi allura naħseb illi mimx għalfejn jiena ehm, intawal u nista' naqbel miegħu perfettament ma dak li qal. Grazzi, Iva, ġviri, jina għet nifem li tiħat qassam dawn il-kompromessi dal-waqt. Ekka tagħmel? Tajjeb. Meħa mela, nerġa' repeti d-dati 22 ta' Novembru ħan votaw dwar dan u ħan diskutu dan fil primarja f'Diċembru. U dak kollu li kellna għallum naħseb illi nistgħu nagħlqu l-laqgħa tal u l-laqgħa li ħatkun fit-22 ta' novembru. Hudu ta' dan ringrazzjakom.